Good morning and welcome to Għadwa tajba senjuri għawkom għal laqa tal-komitat għana. Jena tassew kontenta li għetna għada stant kollegi fosna dal-ħodu. Prosit. Kieġabkom ġid nġilkom l-attenzjoni għal-fat li punt 14-15 fuq iskambju ta' idejat fuq l-opinjonijiet dwar it-trattat ta' Marrakesh ser jiġu eh, diskussi fl-aħħar punt tal-agenda tagħna isna l-offsenarju wieħed u ieħor. Għandi wkoll xi aħbar fuq il-deċiżjoni tal-koordinaturi mill-bira. Il-koordinaturi approvaw żewġ tal-bit taħt petizzjoni wieħed tlieta tlieta tnej u tnax erba' seba' għall-aġenda ta' jannar u il-petizzjoni fuq l-inċident tal-ferrovija f'Santiago de Compostela u il-petition fuq il-cleft lip, cleft lip and palate poġġew ukoll fuq il aġenda Fuq il- um, il-petizzjonijiet ta' rawn aħna deċidejna illi impoġġu fuq l-aġenda fil-fat qabel il-isir il-żjara il ta' sejba tal-fatti ġifiri fit-tini l-2017 meta iż-żjara hija maħsuba biex ikonna informazzjoni ġdida preċiża qabel ma nmorru lejn Taranto. il petizzjoni 3-3-4 ser jiġi jitpoġġa fuq l-agenda qabel ma nirċivu il-tweġiba ta' ikon ma jistax nkunu noqdu niddiskutu jekk ma jkollniex il-tweġiba mill-Komitat Involut petizzjoni 2 u 0 0337 se titpoġġa fuq l-agenda wara li il kassil Orti qorti jingħalax qabel għal xejn. E, petizzjoni wieħed erba' wieħed tnej u 08 nej 0 tal-2015 se jitpoġġew fuq l-aġenda ta' frar u kol l-aġenda ta' jannar ġi adottat fuq rekomendazzjonijiet kontestati ħafna mill-kompromessi li jina proponejt ġew approvati u però għal petizzjoni 0626 deċidejna li nżobbu miftuħa u sabna l komissjoni l-informazzjoni u eh, mbagħad eh, kien hemm żbalġ kejken fuq 0656 eh, u lista dettaljata ta' deċiżjonijiet rigward il-punti B ser jiġu inklużi fil-riżultati bil-miktub tal-laqat. Issa fuq it-tejji tal-Brexit din hija xi ħaġa li aħna rridu niddiskutu fil-fond. Il-koordinaturi ġew mistiedna illi Eh, jitkemmu fuq l-analizi fuq tal-impatti ta' Brexit la bozz li ħejja segretarjat ġim qassam li kulħadd. Eh, illi importanti ħafna li taqraħ sew u li tiġilura segretarjat l kommenti ta'kom qabel 8 ta' Deċembru li huwa l-ġimgħa li ġejja. Għamis li ġej propjament. Aħna wkoll binna bejn il-koordinaturi li l-proposti kollha li għandhom li għamlu l-gruppi ser jitqisu. Jew pala parti mill-proposti eżistenti jew kella pala talbit ġodda u d-Dipartiment ta' Politika ser jifanalizzaw il-dokument. Barra minnek il- l-ewwel aġġornament dwar in-netwerk tal-petizzjonijiet inna tal kollegi u dak jiġri huwa li fuq livell ta' impjegati ser ikun hemm laqa Imbagħad l-ewwel laqgħa tan-netwerk ħajkun fit-tmiem jannar wara il-pawża. Eh, Kuħat ikun rilassatu purata tajba minn mela dik dan huwa riżultat ta' koordinaturi. Issa għandu għal-vot għal min ma daħalx il-voti fil-karta fil-magna kieġobkom għamluwa issa, Is-sur Marija sfidek. Iva senżon fil-qosor, għan itkellem fil-Grek. Jina irċevejt l-ħar lista tal-voti l-bira fis-seba' ftejim fejn na li iva għanna bżon din il-lista sew minn qabel biex nħejju ruħna sew. Jiena meta kont reporter fuq il-medjaturi Ewropej. Bat il-lista 24 sija qabel biex il-kollegi kun jistaw jikontrollaw il-voti ġifiri hemm problema hawnhekk. L-ewwel netta l-kompromess numru 8 u fuq il-14 jiena prezentajt żewġ emendi. Wieħed seba' tnej, wieħed seba' tlieta. Aħna ma tajniex il-ftejjem tagħna biex l-emendi jiddaħlu fl-emendi ta' kompromess Tminja. U barra minn hekk jidher minn lista ta' voti illi is wieħed seba' tnej fuq il-danni il danni Jekk dan jiġi aċċettat mela t-tminja jaqa. Imma bat fit tminja aħna ma nsib ma mux naraw l-emenda tiegħi, Għasem referenza l-emenda tiegħi. U jina ma konx jina ti musta naqbel sa kem ma memx l emenda tijaj fil-kompromess u mux għetna ramki. U għandi emenda oħra u kol fuq il- rimbors tal ul danni tal-Germania. Jina l-bira ħdimt xebitom fis-seba kifet, ħdim fuqhom fid-disa bat mail. U wissa irrit li kunnem din dan il amendi fuq 172 u 173. Jintom tistgħu dejjem tirrifjutawhom iżda għalmenu irridu nivotaw fuqhom mat separat għax kella imma nistaw daw ma jistax jiġi deċiż mill-kollegi u dan imur kontra regolament. Għalek irrit li nivvotaw dwarhom mod separat. Wieħed seba' tnej u wieħed seba' tlieta. Faċli. No, it's not. In my list is not. Perhaps you have received another list. Mr. Marias, could we <laughs> Did you, are you finished? Yes, thank you. Sur Marja Lest, Iva, mela. Għanti informazzjoni intenzjonali. Il-lista ta' votazzjonijiet għassa mux fil-11, ma nafx jinti meta rajtu dal-email iżda jina għalu li li dan batuħ fis saba il-bira. Il-kompromessi binna fuqom fi gruppi differenti forsi mux minna ħatijak veru, ma inti kont minoranza zawa. Jiġifiri illi konna binna per maġġoranza tal-persuni madwar il-mejda, it-tim ta' negozjar, u allura nista' ngħid illi emendi ġew imdaħla f'meta setaw jiġu mdaħla u meta ma konniex maqblux ma daħluhomx. Faċli. U l-emendi ta' kompromess m'għandhomx ikopru l-emendi kollha emendi xorta jistaw jaqaw skont ir-regoli, jaħdmu l-affarijiet, kull komitat jaħdemek. Iġifiri jina marriċ li naqon nidħol fil diskussjoni fit-tul. Nishtiq nitkenem nafs sekonda kollox. Xina Valina txaqet kelmet tkellem qabel. Iva, jidispeċini Eh, Sur Marjas li kena żewġ laqat u f'dawn zoċ żewġ laqat int ma żid xejn eh, u għal daqstant huwa impossibbli illi nkunu nistaw nawslu għal ftim meta jkun mxem hemm partecipazzjoni minn naħa tiegħek żewġ laqat u kif ma kien hemm xejn minnek jew eh, mill-biro tiegħek, mill-uffiċċju tiegħek biex inżidu għalhekk anke fil-aħħar laqgħa ta' Strasburgu kellna lista provizorja jiġifieri l-ġimgħa u ma kienx hemm eh, bidliet aħna saqsejna u għalhekk sal eh, għax ġifir ta' sa' nofsinar u għalhekk jekk inti ma t-parteċipas fil-laqat ma nistawx naslu mbagħad tal ftim u vera. I suggest that the two of you take this. No, no, no. Mux suġġeri xie jitna jintkom t-diskutu. Le, le, jina rritni diskutu. Jina, Iva, imma jina tlabtu biex nitkellem. Mela, intom itnej li intom tistaw forsi titkellem bilateralment. Le, mux qabbel il-vot, nishtiq nitkellem. Nfakkar biss il-kollegi illi għanna ġenda mumjeda għazbajda l-lum ma jistax noqogħdu ninħlew fuq eh, diskussjonijiet fil-vojt irridu nivotaw mill-aktar fit. Sur Marja, sekk jogħġbok titkellem malaj. Grazzi, xejn. Ovvjament, huwa essenzjali nżommu ma' demokrazija li mhuwiex għala taħin wara kollox u l-proċedura li inti qed tipproponi. hija xaġa li nikkonsidraw. Jistgħu mista jkun li jaħseb li emenda e, din l-emenda tista' jista' jinkludi emenda separata ma jina irrit li aħna ma aħna, jina marriċ li peress li dam diġa mux imdaħla fil-kompromess minja, issa rridu nivutaw fuqom separatament. Il-bira jina kifed, fil-seba ta' fil-axija, mux minn nofs il-lej. Fil-seba ta' fil-axija ċevenjom, issa jina rrit vot separat fuq il- ehm, ħsarat ehm, tal-Almanja tad-dannu li sajr u rridu illi ehm, nivvotaw fuqom. Ma nistawx nejdu li dawn li namenda emenda hija koperta mill amenda ta' kompromess għax mhuwiex il-każ. Okay, can I just quickly before I give you Angela the floor remind you Qabel ma nemti ċans titkellem lill Angela il huwa li l-importanti u li aħna nkunu parti mit tim ta' negozjati. Għax inkella tista' toqgħod tgorri rapporter lill komitat ma kienx qed hemm kif ser tagħmel xi ħaġa, kif kif inti jetem l-assistenti l-parita politiku. Ah, inti trid tivvota għal separat dan huwa regola. din hija proposta jekk il-maġġoranza ma ġobhomx. Ma tistgħu tivvotaw kontra, imma bekk ma tistax tinħeba wara dan il dan biex biex taħba wara dan il mezzi għarriqa biex tipprova teħles mill-li tamel emenda tiegħi. Vajva, iva, ħafna klejm għal xejn ma kif għad qabel jekk m'hemmx parteċipazzjoni, jekk ma nirċevux xejn fl-emails imma kif il-lista provizorja waslet nar il-ġimgħa. U inti kif għad tista' tivvota b'mod eh, separat, stajt ikkontestajt anki l-bira sal-aħħar minuta. Wale, għalhekk mandiċ m'għandix problema sur Marjas jekk inti titlob vot separat hekk nistgħu nagħmlu fuq dawn iż-żewġ talbiet imma nixtieq li jkun hemm parteċipazzjoni meta suppost tipparteċipa. Mr. Marias, there is also a way forward. Sur Marias, inti li tista' tagħmel id-daħal emenda bil-fom. Umbat il-kollegi jistaw jitkelmu, jew jaċetawa jew rifjutawa. Mille ħaġa differenti għaxek dan il-mod. U ma l-kollegi li jidu jaċċettaw l-emenda bil-fom. Din dan huwa qed provaw tqarqu bija. Jiena rrid li nivvotaw separat fuq l-emenda tiegħi. Mhux iddum. 10 sekondi kollox jekk joġobkom. Namlu vot separat allura l-emenda tiegħi. Jiena din qed nitaqgħod nitlob Kiku, li kiku għabda toċċettajt kiku diġa l-esti uħrisna. Għamin inna ħames minuti li diskutu fuq kustjoni li ħatu xer sekondi. Okay, let's do the following in this case, but let's not set a president. Ija, għajan għamlu f'dal kas, imma għajan għamlu x-precedent, għajan għamlu għek. Nivvotaw separatament, eh, vot 172 u 207 u taraw il-proċess demokratiku. U 172 u 173. Ma mela, nivotaw separatament għad darba, imma di ma tistax tkun xi ħaġa ta' rutina, nqogħdu neħdu dwa drawwa di. E, iva, tidu tipparteċipaw fit-tip ta' negozjar, tidu nagħmlu ċara fil-koordinaturi. Iva, jina n-parteċipa, ma jina kontraporter, jina bat il-vot f'dala ħar 24 sija. Ma nistawx naqbdu illi daqodun bat naħdmu bil-lejl. U f'dil għata ta' komitata għadhom fil-ħodu kumini, kja ġobkom Ta' għadux t-rovinaw il-ġonta ta' kullħat, ejja niproċedu għal-vot. Okay, let's go. Compromise one. Mela kompromess numru wieħed favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Kompromess nej, favur kontra astazzjonijiet għaddiet. Kompromess tlieta. favur kontra astazzjonijiet għaddiet. Emenda 107 Zewġ partijiet l-ewwel parti l parti favur kontra astenzjonijiet verifika Niftu l-vot. l vot malu. Għaddit. Kompromess numru 4 favur. Kontra. Tini parti taqa' Let's move to compromise four, huh? In favor? Kompromess numru erba' favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Emenda wieħed wieħed erba' żewġ partijiet l-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess numru 5 favur. Favur kontra astenzjonijiet neverifikaw. Kompromess numru 5. Vot miftuħ. Vot maluq. Għaddit. Emenda wieħed tnej tnej, żewġ partijiet l ukoll. Ewwel parti favur ta' wieħed tnej tnej. Kontra, astensjonijiet, nivverifikaw. Vot miftuħ. Bat malu, maddiċ. Nivutaw tini parti, favur, kontra. Astenzjonijiet. Niverifikaw u kol. Votazzjoni miftuħa. Uh, please vote. I can see that you're not voting. Et nara l mux għattivotaw. Issa nara l-vot. Għaddit. Kompromess sitta. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda wieħed tlita zero. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Wieħed tlita wieħed. Favur. Favur kontra assenzjonijiet għaddit. Kompromess numru 7, favur kontra assenzjonijiet għaddit. Wieħed li ta' sitta favur kontra assenzjonijiet għaddit. Wieħed li ta' seba favur kontra assenzjonijiet għaddit. Wieħed li ta' tminja favur eh, kontra assenzjonijiet għaddit. 139 fuq favur kontra astenzjonijiet mux ċara di. Minna l-vot maddiċ. 140 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 141 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 142 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 143 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 144 favur kontra astenzjonijiet nifverifika. Nifsu l-vot. Nalqu l-vot. Għadda b-vot wieħed. Emenda 147 favur Okay. For 146 false. It's Mija wieħed erba' sitta jaqa' ġifi wieħed erba' seba' favur kontra astensjonijiet niverifikaw. It has been approved. Għaddit. Mija, erba tminja, wieħed erba disa, wieħed ħamsa zero. Favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Mija, wieħed u ħamsin irtirat, irwar tirat, wieħed 152 favur kontra astenzjonijiet niverifikaw. Il-vot malu ġi approvat. 153 favur kontra astenzjonijiet maddiġ. 154 favur kontra astenzjonijiet maddiġ. 155 favur kontra astensjonijiet għaddit. 156 zewġ partijiet ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Tini parti favur kontra astensjonijiet maddiċ. Mia seba' favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 158 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 159 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 160 partijiet law parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti favur kontra kontra astensjonijiet niverifikaw. Vot miftuħ. Vot malu. Għaddit. 161 favur kontra astensjonijiet għaddit Zmaddiġ, waħed 162 favur kontra sanzjonijiet ma diċ niverifikaw il-vot miftuħ. Ma diċ. 163 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 164 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 165 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet niverifika. Il-vot miftuħ. Mija maddiċ 166 favur kontra astenzjonijiet, maddiċ 167 favur eh, astenzjonijiet maddiċ. Kompromess 8. Astenzjonijiet għaddir. U stajżuna votaw 172 in favor. 172 favur kontra astensjonijiet ma d-dirġ bil-kbir. Pero għal xieħ demokrazija niftħu l-vot, votazzjoni elettronika. It's closed and it has votazzjoni maluqa u nikkonferma illi ma d-dirġ bil-kbir. Naddu wissa għal 176 dawk favur, dawk kontra, assenzjonijiet ma ddiċ. 177 taw favu, anzi, din ta' il fat ma nivvotawx. Naddu għal 178 favur kontra astensjonijiet. Niċċekkjaw votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa ma Fil-fat l-emenda 176 ġiet miċħuda u allura 177 ma taqax, pero tiġi votata. Tajab wis, mela. Irridu nivotaw fuq 177. Nivotaw? Dawk favur? Dawk kontra? Astenzjonijiet? Approvat. u issa 179 favur kontra astensjonijiet approvata. Kompromess disa dawk favur dawk kontra astensjonijiet approvata. Kompromess 10 dawk favur dawk kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 190 dawk favur dawk kontra astensjonijiet verifikaw. votazzjoni maluqa. Għandiet. 191 u 192 favur kontra sensjonijiet maddeċ. 193 favur kontra astensjonijiet votazzjoni elettronika. Votazzjoni miftuħa għall-emenda 193. Votazzjoni magħluqa emenda l-emenda d-diet 194 dawk favur, dawk kontra, sensjonijiet mandiċ. 195 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet mandiċ. Jekk ma taqablux, eh, allura Nistaw niftħu dana <laughs> votazzjoni elettronika iva Magrit, inti konċara fil-vot jekk ma mux kulħadd. Mela jidher li votajna u da jiġi approvat dak li jmiss favur kontra astensjonijiet approvata 198 favur kontra astensjonijiet approvata. Emenda u wieħed eh, favur kontra astensjonijiet maddiċ. 202 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 203 favur kontra astensjonijiet approvat. 204-205 u 203 anzi 203 ikirrobkom votazzjoni elettronika miftuħa. votazzjoni malu għamadniċ. ħanħan naqra fejn kont wasalt 204-205 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet maddiċ. 206 favur kontra astensjonijiet approvata. Naddu issa ma' stazzjonijiet, dawk favur, dawk kontra, Attenzjonijiet fuq numru wieħed eh, irridu nċekkjaw dan vot elettroniku. Votazzjoni magħluqa. U fil-fatt eh, se ngħidu li ġie approvat. Jekk irrobkom u rob moċċar kif tivvotaw emenda tnejn, anzi ċitazzjoni tnejn ehm, approvata, eh, premessi favur kontra astensjonijiet mħaddeċ Emenda erba' favur kontra astensjonijiet approvata. Emenda Hamsa, favur kontra astensjonijiet approvata. Emenda sitta favur kontra astensjonijiet Neċekjaw dan votazzjoni elettronika. Votazzjoni maluqa għaddiet. Emenda seba favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Emenda 8 favur kontra nirċekjaw dan. Maddiċ. Emenda disa favur kontra astensjonijiet ma d dieċ Emenda 10 f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet approvata, tieni parti favur kontra astensjonijiet ma d dieċ Emenda 11 favur kontra astensjonijiet ma d dieċ Emenda 12 favur kontra astenzjonijiet ma d dieċ 13 favur kontra estensjonijiet. Nċekjaw daw votazzjoni elettronika, jek joġobkom. Votazzjoni marruqa. Approvata. Men 14 issa favur kontra estensjonijiet eh, meċħuda. Favur 15 15 kontra astensjonijiet approvata, 16 favur kontra astensjonijiet approvata. 17 dawk favur, daw kontra astensjonijiet approvata, anzi, ritnejt meċħuda fil fat Emenda 18 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 18 favur kontra Astensjonijiet maddiċ. 20 favur kontra sensjonijiet nċekjaw. Votazzjoni maluqa provata naddu issa għallura l-21 favur kontra astensjonijiet provata. Da darba ma nix għalfejn iċċekja u kompromess dak favur daw kontra, astensjonijiet, niċċekkjaw vot elettroniku. Votazzjoni maluqa, għandiet, emenda 29 u 30 identiċi dawn, daw favur, daw kontra, niċċekkjaw votazzjoni elettronika. Meta tinu għaluqa ma ddiċ. Meta 30 favur kontra astensjonijiet ma ddiċ. 32 favur kontra astensjonijiet ma ddiċ. 33 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 34 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess 13 favur kontra astensjonijiet eh, approvata. Emenda 41 favur kontra astensjonijiet maddirċ. 42 favur kontra astensjonijiet maddirċ. 43 favur kontra astensjonijiet maddirċ. 44 favur kontra astensjonijiet maddirċ. 45 favur kontra niċċekjaw dan. Votazzjoni elettronika miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma taddix. Approvata. 28 favur kontra stensjonijiet niċċekkjaw dan. votazzjoni maluqa ma tandix. 48 favur kontra astensjonijiet. Għaddiet. Emenda 49 u 50 identiċi nivotaw favur kontra astensjonijiet ma taddix. 50 favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix. 52 favur. Fil-fatt eh, nivotaw fuq l-ewwel parti ta' 52 favur kontra astensjonijiet ma U t tieni parti ta' favur ta' kontra astensjonijiet approvata. 53 dak favur kontra astensjonijiet approvata. 54 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 55 favur kontra astensjonijiet għaddit. 56 għanzi 56 ta' 57 favur kontra astensjonijiet Nifċekjaw dan votazzjoni elettronika. Votazzjoni maluqa. Diet eh, l-emenda 57, 58, favur kontra sanzjonijiet taddi, 59 favor kontra estensjonijiet ma taddix, 60 favor kontra astensjonijiet ma taddix. 61 favor kontra astensjonijiet niverifikaw votazzjoni elettronika. Votazzjoni maluqa Iva, fil-fat ma ddirċ. 62 favur kontra stessjonijiet ma taddix. 63 favur kontra assenzjonijiet ma taddix. 64 favur kontra assenzjonijiet ma taddix. 65 66 favur nivvotaw fuq 66 favur fuq 66 kontra assenzjonijiet ma taddix 67 favur kontra assenzjonijiet eh, approvata 68 favur kontra assenzjonijiet ma taddix 69 favur kontra assenzjonijiet eh, approvata Sebaj, favur kontra astensjonijiet ma taddix. Kompromess 14, favur kontra astensjonijiet jaddi. U issa ejja nivvotaw biex nżommu situazzjoni paċifika l-emenda 73, votazzjoni elettronika miftuħa. reputazzjoni magħluqa. Nadiċ. Emenda 76 fil-fat favur, anzi, anzi. Ejja nieħdu eh, bħala blok 76 sa 82 li ma nistawx eh, tgħid il-President eh, mela 76 favur kontra stenzjonijiet niverifikaw dan votazzjoni elettronika. votazzjoni magħluqa approvata 77 favur kontra astensjonijiet tgħaddi 78 favur kontra Min tkomx qed tindikaw ċar pozizjoni ta' tagħkom jekk joġobkom mela favur kontra astensjonijiet approvata 79 favur kontra astensjonijiet approvata 80 favur kontra astensjonijiet approvata. 81 favur kontra astensjonijiet approvata. 82 favur kontra astensjonijiet approvata. 83 f'żewġ partijiet dak favur l-ewwel parti kontra assenzjonijiet approvata. U allura jekk din tiġi approvata tieni parti ta' ngħaddu l-emenda 84 b'żewġ partijiet. L-ewwel parti favur kontra astensjonijiet approvata. Tieni parti favur kontra astensjonijiet ma taddix. 85 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 86 favur kontra astensjonijiet approvata. 87 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 88 favur kontra astensjonijiet approvata. 89 favur kontra astensjonijiet approvata. 90 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Wieħed id-design f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet approvata. Tieni parti favur favur għal jdejkom kontra għas-sessjonijiet eh, ma ditx. It-tieni parti anzi, anzi, 92 dak favur, dak kontra, astensjonijiet. Jekk irrobkom, dak favur 92, ollu jdejkom sew, kontra astensjonijiet, approvata. Issa, vot aħari, votaw mod elettroniku, jekk irrobkom. Ivotaw issa. Vot malu, eh, Approvat. Grazzi ħafna. Naddu issa għal-vot li jmiss. Ġifiri, rapport ta' missjoni u rakkomandazzjonijiet wara il-żjara ta' fact-finding fis-sabakja ta' din is-sena minn dan numru wieħed favur kontra stensjonijiet approvata, tnejn favur kontra stensjonijiet approvata, tlieta favur kontra stensjonijiet approvata, erba favur kontra stensjonijiet approvata, ħamsa favur kontra stensjonijiet taddi, sitta favur kontra stensjonijiet. Seba favur kontra stensjonijiet approvata. Disa favur kontra stensjonijiet approvata, 10 favur kontra stensjonijiet approvata. 8 favur kontra astensjonijiet approvata. 11 eh, favur kontra eh, approvata. 12 eh, favur kontra approvata. Il-test konsolidat ta' emenda, emendi 13 u 14 favur kontra astensjonijiet approvati. Emenda 15 daw favur daw kontra astensjonijiet approvati. Emenda 16 favur kontra sessjonijiet approvat. 17 favur kontra astensjonijiet approvat. 18 favur kontra astensjonijiet approvat. 19 favur kontra astensjonijiet approvata. 20 favur kontra astensjonijiet approvata. 21 favur kontra astensjonijiet approvata. 22 favur kontra astensjonijiet approvata test konsolidat tal-emenda 23 u 24 għadak favur kontra sessanijiet approvata. Ejja nivotaw issa fuq dokument eh, kollu fuq dokument kollu kemmu. Votazzjoni elettronika miftuħa. Votazzjoni merruqa. Ejja ġiet adatata b'mod unanimu proset. Riżultat eccellenti. Can I encourage colleagues? Kollegi, jek joġobkom, ehm, dawk li jridu jħallu l-kamra jagħmlu dan mill-aktar fis possibbli bil-kalma kollha fl-ikbar silenzju. Ħalli nkunu nistgħu ngħaddu għall punt li jmissu l-aġenda. Oui. Okay, item 16. Punt 16, petizzjoni 19-20 tal-2016. Nishtiqo se nibdew bil-nilqaw il-petizjonanti f'din il-laqa tal-komitat nittama li intom tħossukom komdi għawnek tħarsu l-interessi ta'kom għawnek u għadritta ċittadini Ewropej li jkunu għawnek fil-komitat tal-petizjonijiet bitħassib tagħhom u biex ikonna dan l-iskambju għawnek bejnietna. Real time għanna u kol web streaming ta' din il-laqa tal-komitat ħalli bekk daw kolla li ma jistawx ikunu maħna u xorta jkunu jistaw jihdu semele u għanna dil-kelma li r ikralna mbagħad un għal-għan determan un li li għan deħonġ kif ukoll il-Lion Hudson għandkom eh, ftit minuti kull wieħed eh, massimu 5 minuti rrudu nżommu tassew mal-ħin. Ġifieri eh, ħin għalikom sakru massimu ta' 5 minuti. Iva Lodwa Tajba, Roldan Lubik, jena nirrappresenta l-Federazzjoni tal-Kummerċ ehm, ta' CGT li hija trade union franċiża, aħna għandna tliet petizzjonijiet eh, fuq ix-xogħol prekarju fl-Ewropa, fi Franza, fil-Belġju u fir-Renju Unit. Nafu li McDonald's tipprova tippromovi eh, l-prassi Amerikana billi tbaxxi fost oħrajn eh, il-standard soċjali u tiżola li trade unions eh, vera jattejt li t-prova toħloq xogħol ma dan mux verament xoħli li li xnafu li situazzjonijiet eh, prekarji eh, kif ukoll l-introjtu ikbar li qed gwadanja minnu. McDonald's qed imorru biss għall-kumpanija u mhux għall-ħaddiema. Nafu li dan kollu ħareġ online 10 snin ilu kien hemm 31,000 petizzjonant li firma l-petizzjoni li aħna ressaqna eh, tistgħu taraw eh, il-pataflun kart li għandi eh, għal dawk kol bismiet ta' dawk kollha illi isjabu mal-petizzjoni tagħna. Jiena nidefendi partikolarment il-petizzjoni Franċiża li trapp li jena nirrapprezenta din saret għanom ta' CGT, għanom tal-Federazzjoni tal kommerċu Servizzi u nixtieq ngħid illi bħala xi ħadd illi eh, kont fija xar snin, naħseb illi eh, rridu nidefendu eh, l-situazzjoni ta' sew diffiċli tal-ħadima tagħna nixtieq nagħti eżempju ta' sew preċiż. McDonald's per eżempju għandha maġġar parti tagħha li huma fi franchise, design fil-mija, Fil-fat, eh, restaurant zar fejn hemm iżolazzjoni sħiħa ta' tal-ħaddiema. Per eżempju, Marsej kien hemm madwar 15 restaurant fejn il-ħaddiema rnexxielhom eh, jimmobilizzaw irwieħhom, irnexxielhom eh, jiksbu iktar ehm, iktar drittijiet għal li petizzjonaw kien hemm ehm, huma fil-fatt il-McDonald's qed jippruvaw jiżolaw il-ħadama tagħhom billi u ħwined żgħar u bekk eh, jagħmlu iktar diffiċli biex dawn jisieħbu flimkien u jiġu difiżi minn trade union. Bem eh, lebda għalhekk eh, biex ngħidlek rikors soċjali u nkella rikors għal trade unions li jistgħu jagħmlu Allura qed naraw li hemm biss interess kummerċjali u lebd interess lejn il-ħaddiema minnaħa tal-McDonald's. Barra minn hekk eh, m'hemmx ukoll eh, daqshekk eh, daqshekk tagħmal dawn in-nies barra nittamaw li b'din il-petizzjoni aħna nkunu nistgħu immexxu l qudiem b'din b'din it-talba ma nixtieqx nintaw l-wisq nerġa' ngħid, però nixtieq ngħid li situazzjoni sitwazzjoni Ewropea preżentament eh, hija dik fejn eh, il-ħaddiema qed kemm jista' jkun eh, qed iktar u iktar jitbedu. Allura nixtieq nitlob lill parlament Ewropew biex tassew jindirizza din il-kwestjoni tal-xogħol prekarju, partikolarment il-kas ta' McDonald's l-għalix naħseb rridu nufru t-wagġiba għal dawn in-nies illi eh, jistaw jkunu xiftit euroxettiċi, pero rridu naraw illi l europa għedem biex tħares il-ħaddiema nittamaw illi eh, iktar u iktar nies jibqaw jiffirmaw ħalli nidefendu drittijiet tagħna u resqulu dem din il-kawża. Eh. Grazie Grazzi ħafna, nadil l-kelma issa għal sur Nettelman. Grazzi ħafna, grazzi tal-li permettejtna li nkun hawnhekk biex nresqu l-petizzjoni tagħna. U qabel ma ngħaddi l-kelma lill president tal-Union Soċjalista tal-Belġu nixtieq intikom xi ċifri storiċi biex hekk intikom il-kuntest storiku tal-problema fil-Belġu għanna petizzjoni tal-Flexi Jobs regola ġdida fil-Belġu illi min ħaddem jista juża imma qegħdin naraw illi l-iktar uh, min ħaddem fid-dinja huwa wkoll fil-Belġu illi jabbuża dawn ir-regoli anki jekk huma ġodda u marru lura l-2015 u taraw illi McDonald's fil-Belġu għandha 39 ristoranti b-3500 ħaddima u qalu fl-2015 għax jafu illi il-Komissarju Tyson għandu programm ġdid ta' sasax illi ingaġġa 500 postijiet ta' xogħol f'tliet snin, ġifiri kull sena se ħadmu 500 postijiet ta' xogħol ma' sena wara qed naraw li mandomx 79 għandhom 7 mandomx 3500 imma 3300 għaliex għax dak li wieħed imur il-Belġu pereżempju Brussell jew fiċ-ċentru pereżempju biex imur McDonald's wieħed jista' jara illi hemm ħafna ħaddiema ta' flexi time u jieħdu il-post ta' ħaddiema regolari u 65% tal-ħaddima attwalment huma studenti. Jiġifieri f'postijiet ta' xogħol prekarji m'għandhomx garanziji ta' eh, ħin ta' tax xogħol. U il-flexi ġob qed imur għax dawn il ħaddima m'għandhomx kuntratt għandhom bżonn għandhom biss ftehim jew qafas u mbagħad iċemplu mhux forsi mhux għal ġurnata biss imma kuljum. U l-problema li mi għalina aħna nilmentaw mal-gvern għax il-kontribuent fil-Belġu għandu bżonn ħallas għal kollox. Għax il-ħadima tal-flexi job ma jħallas sigurta soċjali fuq is-salarju. Problema dina. Anki l-kumpanija McDonald's jħallsu bis 25% tat-taxxi kollox inkluż għalhekk dina problema lina u nittamaw illi l-Ewropa tkun tista' tagħmel investigazzjoni għal dawn il-prassi ħsiena. Għax kif tistgħu taraw għaw il-ħaddiema magħna ta' McDonald's huma qed jitolbu lill-Ewropa biex eh, tappoġġawhom f'din il ġrieda tagħhom kontra dan l-abbuż. Għall affarijiet tekniċi ngħaddi l-kelma lill-President tiegħi. Lodba tajba, u grazzi ħafna tal-istudentna hawnhekk jina president tal-Union eh, Soċjalista tal-Belġu. Bla dubju ta' xejn hemm ħafna eh, niset qed jaħdmu mhux iddekjarat fil-Belġu u l-Gvern eh, Belġan għandu regola ġdida li ġdida flexi job sa jidu marru tajjeb jidu marru jagħmlu tajjeb għal cash registers li jevitaw mbagħad ix-xogħol mhux dekjarat il-flexi job hija leġiżlazzjoni ġdida mqabla ma' zero hour contract bil massimo ta' flessibilità għal kumpaniji li se jużawa din ir-regola u garanzija minima għal ħaddiema m'hemmx rispett għal ftehimiet eh, li kollettivi li diġà għandna din sistema ġdida illi se tolqot ħafna s-sitwazzjoni tal-ħaddiema u se eh, tifassifika il-kompetizzjoni fost il-kumpanji se jkun il possibilità bħal McDonald's għax ħafna għandhom ħafna ristoranti li jistgħu jisfruttaw biex organizzaw ruhom biex ikun jistgħu switchaw il-ħaddima bejn ir-ristoranti biex jelbu il-lakune tal-leġislazzjoni. Meta saqsejna kemm bżonn ta' sistema xita bħal din, it-tweġiba hija le. Diġà għandna sistema li tirrispondi għal flessibilità mitluba minn ċerti setturi u bir-rispett sħiħ tal-ħaddima mal-gvern ma jridx qabel ċifri attwali jindikaw il-numru ta' ħaddima fis-sistema tal-flexi job ma' telf ta' impjiegi normali jew is-sistema antika tal-ħaddima okkażjonali. U għalhekk din is-sistema mista tkun suċċess imma mezz biss biex wieħed jevita s-sigurtà soċjali jkun hemm kompetizzjoni żleali. Modelli komparattivi mill-Bureau Soċjalisti għal kumpaniji qed jikkonfermawna dan u għalhekk ma kienx hemm dialogu bejn il-gvern u l-imsieħba soċjali fuq il-liġi tal-flexi ġoba u għalhekk l-Union tal-Belġu eh, marret qudiem il-Qorti Kostituzzjonali x'aħna konvinti illi dan huwa biss social dumping u diskriminazzjoni fost il-ħaddiema. Grazzi. Għanna u koll Ian Hudson hawnhekk. Iva, jiena president tal-ħaddima ehm, fl-Ingilterra u kif smajtu mill-Franza u mill-Belġu il-nis li jadmu, specialment iż-żgħażagħ jadmu għal McDonald's huma design fil-mija kważi kollha ġifiri għandha kuntratti zero. Aħna irna norganizzaw dawn il-ħaddiema u konxi ta' kif dawn il-kontratti edin użati biex jikkontrollaw il-ħaddima smajna tassow sejra ta' rukasa fejn hemm evażjoni ta' taxxi u jekk il-ħaddima jiġu jkun hemm xogħol jew le mhumiex se jiġi offruti iktar xogħol għal ġimgħa pereżempju. Jekk pereżempju jilmentaw isibu ruhom illi mhux se jkollhom iktar sijat xogħol. Konna nafu li kien hemm marat ila pereżempju illi ma kienx hemm valutazzjoni ta' riskju għaleti u ħassit illi probabbilment kellha bżonn perjodu ta' uh, eh, pawza aħjar imma qalula ma mxarfejn tirritorna sakemm ma setax taqdi mira kif suppost u għalhekk is-sitwazzjoni għal dawn in-nies mod partikolari tfisser illi ma setawx ikollhom self pereżempju għall ipoteka fuq id-djar jew jikru jew u għalhekk dawn il-kuntratti ta' zero hours ifissru illi se jsibu ruhom dawn il-ħaddima mingħajr protezzjoni u laqqas ikollhom vakanzi mħallsin għalhekk hemm ħafna diskriminazzjoni u diskriminazzjoni minn dawn il-gruppi ta' ħaddiema. Reċentement McDonald's qalet li se jkollha prova ta' simulazzjoni biex toffri lin nies kontratt fiss bejn xi 4 jew 16 sija u huma qalu li meta tkellmu mal ħaddima dawn ma kinux interessati illi kollum dawn il-kontratti permanenti il-ħaddiema li tkellimna aħna magħhom ma ġewx offruti sigħat fissi jew il-mod kif kienet l-offerta ma kienieċ waħda pożittiva u ħassew li ma setawx jaċċettaw dawn il-kontratti għax dawn is-sigħat offruti kienu fissi u ikollhom imorru biss f'dawk is-sijat stipulati u mhux nor, normalment bħala ġrata tax-xogħol. U eh, ma setawx jagħmlu xogħol ieħor. U għalhekk is-sitwazzjoni fir-Renju Unit kif kien hemm stqarrija reċenti mill-gvern hija waħda fejn istennew il-salarji jaqgħu għal deċenju li ġej u l-usu tal-kontratti zero fl-ekonomija tal-Renju Unit tfisser li l-affarijiet se jkunu ferm iktar diffiċla dawn il-ħaddima, speċjalment mill-aħħar elezzjoni kien hemm splużjoni ikbar fl-użu tagħhom dawn il-kontratti hemm ħafna ħaddiema illi jagħmlu parti minn dawn iċ-ċifri għax pereżempju huma mħadma minn xi aġenzija. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi. Grazzi ħafna sana rappresentant tal-Kummissjoni Julian Beis, nadilek il-kelma. Grazzi, President. Ovvjament, aħna rajna dawn il-petizzjonijiet u rajnijom b'interess kbir u nikkonfermaw it-tendenza li naraw minn tiġi empli li l-fat illi ħaddima li jaħdmu part-time jew dawk b'sijat flessibbli għat tendenza fuq il-suq tax-xogħol. Aħna rajna wkoll u nistgħu nagħtu l-impressjoni tagħna fuq dak li qalu l-petizzjanti aħna m'għandniex għalfejn naqblu jew jaqblu dan mhux il-punt anki jekk għajna forsi ma naqbilx imma id-dmir tal-Komissjoni huwa li naraw x'istgħu jagħmlu bit-test legali attwali u minn din il-perspettiva is-sitwazzjoni kemm xejn differenti għal kull petizzjoni f'kemtejn ma narawx tant nistgħu nagħmlu fl-ewwel petizzjoni fuq l-ewwel waħda l-Franċiża waqt ta' tnejn l-oħra il-situazzjoni Belġana u dik tar-Renju Unit forsi nistgħu naġixxu u nistgħu nagħmlu investigazzjoni ulterjuri mela nidħol iktar fil-fond fuq l-ewwel petizzjoni nifmu illi hemm ostaklu għal trade unions. Għax McDonald's, ristoranti ta' McDonald's, għal biċċar kbira u maġestiti bħala franchise. U dan jista' jkun xkil għal xogħol ta' trade union. Dan tista' tkun ħaġa eh, imbeda mir-realtà għax ovvjament il-sit ikun u kol responsabli ma nix test Europol spontanament li jista jajna biex nġiddu kontra situazzjoni għanna direttiva tal-2004 illi tobliga illi l-ħaddima jiġu konsultati formalment. Mod ġenerali meta wieħed ikollu iktar minn 20 ħaddiema fl-istess kumpanija, imma dan it-test ma jobbligax il-kumpanija li jaċċettaw it-trade unions bħala rappresentanti u għalhekk għall-ewwel petizzjoni fuq Franza ma narawx test Ewropew li tiġi miksur. Fuq il-fatt illi x'imdaqqiet hija fizzjoni biss fejn wieħed għandu l-istess sit li għandu bosta ristoranti u jekk wieħed jiġbor l-impjegati kollha jaslu għal livell minimu fi Franza skont il-liġi, nafu li hemm proċedura fuq livell Franċiż biex jiġildu kontra din narrattiva imma fuq livell Ewropew m'għandniex proċedimenti bħal dan għalhekk dan l-istadju għall-ewwel petizzjoni ma narawx kif nistgħu navanzaw. Issa immur għas-sitwazzjoni Belġana. Rajna il-sistema ta' flexi jobs li pjuttost komplessa, għamżon li nammetti. Għawnex għanna żewġ tests li jistaw ikunu utli miex garanzija imma naħseb illi nistaw namlu investigazzjoni ulterjuri. Hemm direttiva Written Statement Directive illi tobbliga lil min ħaddem illi jagħtu bil-miktub konferma lill impjegati tal-kundizzjonijiet ta' xogħol tagħhom. u bil-Flexi Jobs fil-Belġu il kontrat tal impieg man għafejn ikun iktar bil-miktub. U din tista' tkun problema. Nafu illi meta l-impjegati belġani riċevu il-payment slips tagħhom jiċevu l-informazzjoni imma hemm ħaġa illi maħniex qed narawha illi bi definizzjoni flexi jobs huma terminu fiss u ma jirċevux bil-miktub il-konferma tat-tul tal-kontrat tagħhom apparentament li hija kontra mal-ewwel daqqatajn mad-direttija 91-533 l-ekkim sejħa Written Statement Directive u għalhekk aħna se nekontaw l-awtoritajiet Belġani biex niċċaraw dal-punt dan huwa l-ewwel wieħed l-ewwel se nipprovaw nikkontattjawhom mod informali u mbagħad jekk le nkunu nistaw ikonna proċedimenti iktar vinkolanti. Issa fuq il-punt liħor. il kondizjoniet ta' xogħol tal-flexi jobs jew flexi jobbers ħanajdu l omek nis li jaħdmu mod flessibli għanna fuq il-livell komunitarju direttiva fuq ix-xogħol part-time. Prinċipju basiku huwa li wieħed ma jkun hemm diskriminazzjoni bejn il ħaddima part-time għal fatt li jaħdmu part-time u wieħed jipprova jara jekk hemmx ħaddiema paragonabbli u jekk ikun hemm minn dawn il-ħaddiema wieħed għandu bżonn jagħmel paragun u jara jekk hemmx diskriminazzjoni u se nagħmlu investigazzjoni ulterjuri biex naraw jekk jistgħu nipparagonaw il-flex jobbers ma' non-flex jobbers u jekk ikun il-każ jis nibżaw illi forsi jista' jkun hemm każ ta' diskriminazzjoni fuq is-salarji, fuq il-paga. U hemm ukoll nikkontattjaw l-awtoritajiet Belġani fuq dan il-punt biex jiċċaraw u nirċevu garanziji u jekk le nerġgħu nimbottaw xi ftit iktar. Issa fuq it-tielet petizzjoni McDonald's fir-Renju Unit dan huwa punt importanti fuq l-istatut ta' zero hours contract workers, ġifiri dawn il-ħaddim li għandhom kontrat zero hours, għax nafu li fir-Renju Unit attwalment Hemm żewġ tipi ta' impjegati fi kategorija oħra ta' nis subordinata hemm dawk li huwa mħarsa kif suppost huma l-impjegati jekk imsejħin impjegati jew ħaddiema mbagħad hemm nies inqas protezzjoni li huma l-ħaddiema. Allura impjegati u ħaddiema, impjegati iktar protetti mill-ħaddiema imma f'din id-distinzjoni fl-opinjoni tagħna mhijiex valida fuq livell Ewropew għax fuq livell Ewropew wieħed jew jaħdem għal rasu jew impjegatu ħaddiema huma sinonimi u dawk li mhumiex qed jaħdmu għal rashom fuq livell Ewropew għandhom bżonn jirċevu drittijiet kollha Ewropej. Ma l-ewwel daqqatajn nikkonsidraw illi n-nies fir-Renju Unit fil-kumpanija ta' McDonald's pereżempju huma impjegati jew ħaddiema fis-sens komunitarju Ewropew u għandhom bżonn igawdu mid-drittijiet kollha li jiġu mill-liġi komunitarja b'mod partikolari għandhom bżonn ikollhom protezzjoni ta' maternità. U għalhekk se nagħmlu investigazzjoni ulterjuri fuq l-istatut ta' dawn il-kontratti zero hours fir-Renju Unit u nieħdu il-passi fil-kuntest mbagħad ta' l-ovju fid-dawl tar-riżultati li se niksbu. Dan huwa x-xogħol li għamilna sissa. Now that's very ambitious and... and... Iva, dan huwa ambizzjuż ħafna bħala pjan tajjeb ħafna bħala spiegazzjoni, kummissjoni u issa niftaħ il debattitu jekk ikun hemm xi kollegi li forsi jixtiequ jitkellmu grazzi ħafna President u grazzi ħafna li petizzjonanti u l-Kummissjoni għal kummenti tagħhom sissa dalodu. Naħseb illi dan huwa biss ftit minn dak li qed jiġri, tlet petizzjonijiet forsi jkopru tlet stati membri, imma l-popolazzjoni ta' dawn it-tlet hija wieħed 141 miljun persuni u l-appoċ li rajna online bħala dan l-appoċ juri l-appoċ sostanzjali minn pajjiżi oħra u kollu nafu illi dawn it-tipi ta' kontratti prekarji illi qed jiżdiedu anki fil-bqija tal-istati membri hemm u għalhekk naħseb illi hemm ħafna mistoqsijiet li huma li lin mill-mistoqsijiet tekniċi tal-petizzjonijiet u naħseb li ħaġa interessanti li qed niffokaw hawnhekk fuq McDonald's huwa ġust li wieħed jgħid illi nirrikonoxxu bħala membri tal-Parlament illi McDonald's mhuwiex l-uniku kumpanija miex l-unika kumpanija li tuża dan it-tip ta' kontratti imma McDonald's għandha pożizzjoni partikolari għax it-tieni kumpanija importanti fid-dinja li li tħaddem u għalhekk għandha impatt fuq il-kultura tal-prassi tax xogħol li lin mill-mandat tagħha. kol marka li faċilment wieħed jirrikonoxxiha u nafu minn riċerka il setturi tal-fast food huma iktar prekarji fin-natura stess tagħhom minn setturi oħra tal-ekonomija u għalhekk kumpanija importanti f'dik l-industrija illi topera skont kuntratti li huma prekarji għandhom impatt fuq sezzjoni ferm iktar kbira Eh, tas-suq tax-xogħol u għalhekk naħseb li huwa importanti illi aħna nieħdu bis-serjetà ħafna dawn il-petizzjonijiet u nisimgħu bir-reqqa ħafna għal dak li l-impjegati l ħaddiema tal-McDonald's qed jgħidulna bħal riżultat ta' dawn il-petizzjonijiet u billi l-fatt qegħdin nitkellmu fuqhom fil-pubbliku impjegati individwali resqu bl-istorja tagħhom u l-impatt fuq il-ħajja tagħhom u l-opportunitajiet għal svilupp ulterjuri. Għanna bżon niftakru illi trattat Ewropew jimpenjana għat titjib tal-kondizjoni tejxin ta' ħidma ta' xogħol u dan huwa prinċipju importanti ħafna u r-rwol u waqt li hemm ħafna progress fuq id-drittijiet fil-liċijiet fuq ix-xogħol imma kummissjoni għamlet ukoll referenza anke fl-eżempju Franċiż fejn hemm lakune inċidentali jew oqsma fejn hemm ambigwità sfumaturi illi tippermetti lill kumpaniji illi joperaw permezz ta' dawn il-lakune u għalhekk hemm bżonn inkunu attenti ħafna għax nafu il-suq tax-xogħol evolvi eh, baġla u minn ħaddem josserva l bidliet fil-liġijiet u dejjem isibu modi iktar vantaġġużi biex jimpjegaw in-nies skont ir-regoli jiżviluppaw għalhekk hemm bżonn illi nkunu eh, attenti ħafna. U għalhekk għal dak li huwa l-użu ta' dan il-kontratt jekk hu il-flexi jobs jew il-kontratti zero hours jew is-sitwazzjoni fi Franza, imma hemm tlet affarijiet li skonti għandna bżonn nitalmu minn dawn petizzjoni l-ewwel nett li l-istudji kollha fuq ix-xogħol prekarju juri illi ix-xogħol prekarju huwa ħażin ħafna għas-saħħa tan-nies għax hemm ukoll spiża soċjala dan il-prassi ħażina u dan huwa din hija spiża negattiva li kulħadd għandu bżonn jerfa' hemm ħafna tensjoni fuq il-post tax-xogħol, iktar pressjoni fuq il-ħaddiema u dan ifisser illi hemm spiża usa għas-soċjetà kollha kemm hi, u mbagħad din l-idea ta' kontratti zero hours jew dawn il-xogħol eh, flessibbli hija eh, fattuwa illi wieħed jitħallas għal dak li jagħmel bħala isu kummerċ individwali u r regul tal-Renju Unit fejn hemm distinzjoni bejn impjegat u ħaddim u il-drittijiet li minnhom igawdu dan se ukoll fil-każ pereżempju Belġan fuq is-sigurtà soċjali dan ifisser illi hemm spiża fuq spallejn is-soċjetà u fuq il-ħaddiem illi m'hemmx bilanċ ma dak li ħallas minn ħaddem u għalhekk huwa eh, huma inqas eh, għaljien dawn in-nies għax igawdu minn inqas drittijiet u għalhekk hemm kwistjonijiet fuq il-leġiżlazzjoni fuq il-Part-Time Workers Directive imma wkoll liġijiet oħra għal dawk li huma il-prinċipji eh, ta' salarju indaqs għal xogħol indaqs relatat għal paga twali jew għal lif fejk wieħed ikun marit jew jitkeċċa jew maternità dawn huma kollha kruċjali għan-nies. Umbat l-aħħar punt tiegħi. Aħna, sfortunatament, minna ħatar Unit, qed nħossu il-reperkussjonijiet eh, minn semma il-bassir ekonomiku fil-Renju Unita minħabba li kien referendu. Dan kellu effett eh, verament devastanti fuq l-ekonomija tal-Renju Unit li jimxi l-qoddim. Imma dan riżultat tar referendum ħafna każijiet eh, nitkellem hawnhekk fir-reġun tiegħu għax jiena qatt ma taħabat il-bibien u nafx qed jgħidu n-nies. Fuq fej votaw għal Brexit u minħabba li jom l-affarijiet sejrin għallar, perċezzjoni li l-Ewropa ma jipportaħiex minn nies u li l-Ewropa soċjali staġnat u li l-aġenda kollha illi In ninkoplu nafsu fuq id-drittijiet tal-impjieg eh, ġew sospiżi. U allura ħafna ħassew illi ma kellhomx jitilfu billi jivvotaw illi jitilqu mill-Unjoni. Ovvjament miex ir-realtà għandna ħafna x'nitilfu, imma il-fatt il-populizmu qed jiżdied, il-fatt li hemm dan ispirtu anti-Ewropew illi tassew hija xi ħaġa li tħasseb il-MPs il-Kumitat għax nisimgħu fuq il-aspirazzjonijiet fuq stennijiet u l-ambizzjonijiet tal-żazaħ u n-nies għal xistatijom l-Ewropa. Hawnhekk qed naraw dawn il-lakuni pereżempju fil-liġi Ewropea nistgħu indresaw fid-dettalji aħna rridu tassew nikkontestaw din il-biża din is-sens li l-affarijiet sejrin għallar li għandhom ħafna nies l-impjeg prekarju u mod kif il personi per eżempju, qed jaraw eżempju ta' dan ta' kif l-Ewropa mhux qed tihom xejn. Allura jiena tassew gost tal-reazzjonijiet um, għatna l-Kommissjoni, ma pala komitat nista' nagħmlu xi ħaġa wkoll minn għadana. Nafu li din hija sitwazzjoni iktar wiesa milli sempliċiment Dawn it-tlet petizzjonijiet nafu li hemm xogħol prekarju li qed um, jikber kull ma jmur, forsi situazzjonijiet fej trattajna aspetti kemm xejn differenti dan ix-xogħol prekarju, forsi nistgħu nagħmlu naqa' xogħol, nagħmlu naqa' riċerka fuq ix-xogħol prekarju, naraw mela. kif ikonna iktar petizzjonijiet li rċevejna inkluż dawn it-tliet petizzjonijiet. U possibilment li konna laqa konġunta mal-empl fuq ix-xogħol prekarju wkoll fil-ġejjini. Jani nisuġerixi nikdbu l-McDonald's direttament hemm preċedenti fejn il kumpanji kitbu l kumpanji privati u semmew dawn il-tassib li minn ċittadini privati u għanna jisu dawn il-petizzjonijiet nikdbu l-om naraw xandhom xiejdu għalix u kol u għagġustu, so ġustu li għom għandhom id-dritta t-tweġiba u kol minna għataħom biex bekk ikun jisaw jamlu dan u kol. U bekk ikun jistaw u għam u dim l-empl u nsalbom l-opinjoni tagħhom u naraw kif dawn jistgħu wkoll eh, jikomplu jiġi diskussi. Grazzi u tal-li kont eh, u koll ta' għajnuna toħroġ bil-proposti jina nħedġeġ ħafna li kollegi li jamlu dana li xwa diffiċli li nagħmel taqsira nkella. Ejja nora Evi. Kastan McDonald kif għadna kif smajna huwa wieħed mill-iktar dimostrazzjonijiet reċenti li rajna ta' dan il-żmien tal-liberalizmu li wassal l tqrid tal-riq tal sagrifiċi tal-bniedem u ta' dawk li ġilet biex ikun eh, mwirt waħdini. Aħna inna naraw mudell ta' kompetitivita fis sistema ta' imprizi tal-Unjoni Ewropea li miflok jibbażaw ruħhom fuq innovazzjoni ta' proċessu prodott billi ħarsu wkoll fuq l-iktar livell l-għalli ta' ġustizja soċjali ta' saħħa tal-bniedem ta' ħarsin għall-ambjentali u li wassal għal xempju ta' avvanzament dan il-qasam, il-waħslet għal biex taħu triq ta' kompetitività li jinkollu qed tilab id-drittijiet eh, tal-ħaddiema u tal-jedminju fil-unions. Il- la ta' sagrifiċju xi ħaġa li l-iktar persuni li ma defendu jiddefendu et, qed jgorru min jilmentaw minnhom. Mussew għal min irrid jgħaddi mill-mar il-lejl ta' faqar u mistija ta' id-dinjità tiegħek li trid għal eka meta inti tipprova titkellem, inti titiżom siket għax inkella titlef ix posta tax-xogħol għalkemm hemm ħafna perikli fuq livell ekonomiku li wieħed ma jkunx jista' jara biss laqas biss il um, tista' tagħmel tajja pal meta jkollok eh, jinqala lek xi ħaġa jew il-familja tiegħek u possibbli kollok futuru li kollok horizont li tikċertu sena neta biex inti tħares lejn il-ġejjini dan entużjażmu ġdid. Ħafna ċittadini u Unjoni Ewropea mhux f'kondizzjoni li jinħelsu mill-kondizzjonijiet ekonomiċi da qegħdin jitqgħu ħafna ostakli u maqfulin f'abs ta' ġustizzja ħafna inċertezzi, l-abbużi kontrattwali u il-bini tal danis prekari xogħol prekarjat ma' sistematiku Um, u l-eżempji li rajna fil-petitioners il-McDonald's mhux biss għandhom rapport xieħtijaj fuq livell politiku istituzzjonali imma illi neħna rridu nieħdu il-mezzi kollha biex naraw illi ma jisirux dawn it-tip ta' bużi u kol joħloq ċertu ammont ta' ribell ta' ridar biex nirvella biex nitlob l-Unjoni Ewropea biex imbiddu ibidlu it-triq li jieħu biex ikun hemm ġustizzja soċjali u l-ħarsien ta' drittijiet fondamentali ta' ċittadini kollha. Jekk le da minħabba li l-falliment tal-Unjoni nifissa jiena tassew kontenta u napprezz ħafna xogħol li għamlet il-kollega Kirkon Tarter għaliex ukoll fatti li jesqed din il-petizzjoni u din naħseb huma proposti taħħa illi tassew ikolli se naqblu magħhom mod partikolari nikbu itra koll McDonald's biex ikonna ehm, reazzjoni u nkunu nafu esattament x'inhuma il-konneċċjament ta' dawn il-petizzjonijiet. Thank you very much. And colleagues, due to the very difficult vote this morning and, uh, and, uh, and the debate among colleagues, uh, from colleagues. Mela, minħabba li għanna agenda minn meda zbajda il-ħin ta' sew qed jafas Ma tawx naqodu nħallom jistennew il-misednin tagħna, ġifieri kew ġobkom ħafna fil-qosor x'inira dan oka. Iva hekk nagħmel fil-verità għal x'aħna kellna sqarijiet espliċiti minn kollegi jien naqbel mal-kollegi. Jiena qiegħda fil-Kumitat tal-Impjiegi u membru wkoll ta' dan il-network l impjeg Għallew kontent ħafna din il-proposta biex inkunu nistaw nresqu din il-proposta l-qoddim il-Komitat tal-Impjegi iżda rridu nkunu nafu illi aħna għedin namlu reġizazzjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea fil-drittijiet soċjali u din hija l-ikbar sfida tagħna u fil-ferma tiegħi u għed mill-ikbar problemi tal-Unjoni Ewropea u waħda mir-raġunijiet il għaliex kellna il-Brexit jien tassew kuntenta li l-Kummissjoni rat li fil-fatt kien hemm ksur ta' liġi f'żewġ każijiet fil-Belġu pereżempju. U mażar ħafna issa jeżistu. U dak li liġi tal-Unjoni Ewropea u lura nixtieq inżid ma' rakkomandazzjonijiet biex eh, ninforzaw dawn il possibiltajiet eh, u komplu naħdmu bil fuq il-petizzjoni. Grazzi, eccellenti. Nalqu l-lista tal-kellima. Issa qed jgħiduli illi il-petizzjonanti eh, talbu l-Kirsten Howard biex fissimam jagħmlu taqsira tal-pożizzjoni tagħhom f'massimo ta' żewġ minuti mbagħad għalu li xaħat għajuża din il-laqa ta' komitat pala tribunal biex jagħti petizzjoni da mhux possibbli għax ma ma nagħmlu għadi. Jiġifieri tista' tagħmluha barra kif tridu imma mhux tul il-laqasa. Żewġ minuti massimu. Iva, jiena Kirsten Huvald, il-Federazzjoni Ewropea tal-Trade Unions fit-Turizmu kollha Grikel u aħna parti minn dawn il nazjonali li għam taw dawn il-petizjonijiet li għam għom bis jaħna xie ningrazzjaw il-komitat tal petizjonijiet tal jisu dawn il petizjonijiet għax ħassu li daw juru presti ta' kompanijiet transkonfinali pal moma il-McDonald's għandhom ħafna xol prekarju, ħafna social dumping u jimminaw il-modell soċjali tagħna eh, kemtejn fuq il- eh, parsa tal petizzjonijiet aħna na 30,000 persuna li parteċipaw illi daħlu f'dan il-portal aħna stampajnijom kif għaw għanna għanna rizma siħa u issa aħna nappoġġaw ukoll il-proposta Judith um, netolbu l-Komitat biex jappruvaw il-petizzjonijiet u nirrakkomandaw l-iktar investigazzjonijiet ta' dawn il-każijiet iridu jsiru f'stati membri u nappoġġaw bissi il-proposta illi dawn il-kwistjonijiet eh, jittieħdu mill-kempl u anki diġi empl. Grazzi tal ta' fuq l-ewwel każ inħossu li wkoll ta' min inħarsu lejha di fil każ ta' revizjoni tal-direttiva tal-Konsil fuq definizzjoni ta' controlling undertaking u ħassu li dawn il-każijiet juru ħtieġa għal iktar regolament eh, soċjali fl-Ewropa jekk aħna rridu naċċertaw li jkun hemm settament indaqsam ħadima kollha U jekk aħna rridu Ewropa Soċjali hekk bżejħa AAA. Grazzi ta' sewa, grazzi ta' ħafna tal-eżament fil-qosor. Issa, nixtieq nipprova nagħmel taqsira. Jiena ta' sewa grazzi li l-kollegi wkoll kienu tant kostruttivi u proponew mod kif aħna staw mex l qoddim Jiena ta' sew kontenta wkoll li l-Kummissjoni Ewropea qalet li għandha kull intenzjoni li tisokta fid-dialogu mal-Belġu ma' partikolari tal-każ issa naħseb li wkoll da jista' jiġi estis fil pajjiżi oħrajn Jiġu nagħmlu dan li ġejn ħinġu l-Kommissjoni biex eh, ikomplu jisħu fuq dan id-dialogu tal-pajjiżi involuti u nħarsu wkoll lejn il-konformità mit direttiva li huma fisseħ u fil-li wkoll nestendu l-ambitu biex naraw kif dan huwa effettiv u ehm, saħħaħu mhux imsaħħa stati membri oħrajn ukoll eh, jina ħad nota ta' xewqa tal-kollegi li jamlu attivitajiet fl-imkien ma' Eh, komitati oħrajn tal-Kamra Leġislattiva ġifiri iżda irridu li dan impoġġu qudiem il-koordinaturi sabiex dan jitpoġġa fuq l-aġenda ġifiri se nżommu l-petizzjonijiet miftuħin kollha kemm huma sabiex inkunu nistgħu ninvestigaw mod kif imexxu qudiem potenzjalment u anke attivitajiet bħal huma il-smih jew anke flimkien ma' komitati oħrajn u jew inħa tolbu Dipartiment għanna biex ħarsu lejn il-fatti u ċifri brabta ma' sati membri oħrajn ukoll. U aħna nagħmlu dan u fl-istess waqt irridu nibatu witra lil McDonald's mm, pajjiżi involuti u nistennew għal tweġiba tagħhom imbagħad nieħdu l-pass li miss iżda il-petizzjoni tkun għadha miftuħa xi ħaġa illi nkomplu naħdmu fuqha tajjeb għalikom Tajjeb wis, mela. Mm, grazzi, grazzi li daw kolla li ġew fosna tal-ħodu, kompleta l ġunata tajba lilkom u ngħaddu wissa għal punt li jmiss li hija l-petizzjoni preżentazzjoni ta' dan l-istudju l-indejn fl-Unjoni Ewropea u il-Dipartiment ta' Politika ċe illi għam ikkommissjonaw dan l-istudju. Għalhekk l-espert hija Eh, Sinjura Vega u għandek il-mikrofonu. Iva la tajba. Nixtieq nirrappreżenta rapport fuq dak li sar fuq l-indejn l-Unjoni Ewropea u dil-prassi tal-skambi ta' kontaminazzjoni. Il-għan tal-istudju u li nagħmlu mapping ta' siti li huma ma' l-indejn fuq il-teknika um, eh, tal-ħamrija. Nista' nitlob il-min irid jitlaq mistala biex jagħmel dan malajr biex eh, ma nindaħlux wis fl-intervent tal-espert tagħna. biex ikonna informazzjoni fuq l-esperienzi tal u l-aħjar prassi u li wkoll ikun informazzjoni fuq dak li għandna fl-indejn. għal kwistjonijiet kollha jisu f'ħames kapitli li daħlu fil-rapport l-ewwel wieħed hija l-informazzjoni ġenerali fuq l-indejn, il-wirt tal-indejn fl-Unjoni Ewropea, il-restrizzjoni, trattament u kontaminazzjoni bħala alternattivi, kapitlu 4 fuq l-aħjar prassi u ħabsa fuq l-informazzjoni li inatat fuq l-indejn. Biex nkunu nistaw nġbru dawn informazzi fl-imkien, aħna minna kwestjonarju l fuq minn mit persuna, persuna mill Stockholm, konvenzjoni ta' Stokkolma, ġew inklużi, aħna ġodajna s l-bid, u koll l-gvern Spanjol autonomu, autonomi, u koll tlabnilom informazzjoni, ġodajna tlet weġibiet, kellna informazzjoni mill-Akademja, NGOs, sitta u konsultazza illi qed naħdmu fuqu dwar kontaminazzjoni u kol ġew kontattjati. Kanna tlet uġibit, mnaqt uġibit Bħala informazzjoni ġenerali dwar il-produzzjoni l-indejn huwa insecticide li huwa ta' spettrum wiesa' għall-agrikoltura anki għall-anis mhux agrikoli ġi prodott f-14 il-pajjiż mill-ħamsinijiet sa' disajnijiet fil-Rumanija sal 2006 kif qed naraw dan huwa l-istess approċċ bi wieħed ieħor ta' dak li huwa l-insecticide klorinata dak li huwa DDT pereżempju. L-ikbar produtturi kienu Ġermanja, Franza u Spanja u 100.000 ta' tonnellati ntużaw fl-Ewropa bejn il-ħamsinijiet u l-2000, is-snin 2000 osa fuq il-manifattura, il-manifattura tal-indej. Da jiġi minn HCH li għandu ħames isomers prinċipali li huwa kimika jew sustanza li għandha l-istess kompożizzjoni bħal ħaddieħor iżda il-pożizzjoni tar radicals dal każ il-sandoklorin huwa differenti. F'dan każ il-ganma illi huwa sostanza li huwa ganma 88 huwa preżenti f'livell ta' 18% l-unika isomer b'proprjetà ta' isomers li huwa l-iktar wieħed l-unika wieħed li huwa ta' interess kommerċali, imma problema hija li tal-proċess tal-produzzjoni hija ineffiċjenti ħafna. Tonellata tal-indejn li huwa il- sostanza kommerċjali ġenerat madwar 6 sa 10 tonnellati tal dawn l-isomers illi huma 88 tonnellati ta' dawn l-iskart. Il-proprietajiet tal-indejn huwa li persistenti, inizjalment qed inqisen il-possibilità bħala insettiċid, insettiċidu, insettiċidi. Huwa kumulattiv, Għam ħafna minn dawn ċelloli f'ħafna organizmu mhux biss dawk imirati imma anki kol mammali. Dawn jippreżentaw proprjetajiet ekotoksiċi u tossiċi huwa karsinogeniku, eh, bwis probabbli ħarbat l-endokrini u għan huwa eh, nsibu jagħmel ħsara lill-organizmi akwatiċi. Narawhom f'potijiet remoti, anki fl-artiku per eżempju, emmek u koll anke misubu ma maqas għatma ġi prodotti u użat. Dawn il-karatteristiċi rajnijom fl-2009 bat LinkedIn ġi imdaħħal fil-konvenzjoni ta' Stokholma fuq il-Pops imma mhux fan-nies wieħed imma wkoll alfa għand bita Izomers ukoll daħlu minħabba li nofsaw il proprjetajiet fl-Unjoni Ewropea ta' 2008 hemm użis U l-idea hi li l-preżentazzjoni tqis il-neġis tal-ħamrija iżda għandniex fuq l-ifel tal-Unjoni m'għandniex regolamenti anke divertiva qafasi biex inkunu nistgħu nagħmlu tajjeb għal dan il-neġis tal-ħamrija iżda xi stati membri jaħdu leġiżlazzjoni nazzjonali f'dan kwistjonijiet. Is-sustanza wkoll tal-imdejn huwa inkluż per assistanza ta' priorità fil-direttiva tal-ilma. Ah, Allura, x'inhuma il-problema tal-idej fl-Unjoni? Aħna għandna l-skarta HCAs HCH huwa għoli ħafna eluf ta' tonnellati li ġew prodotti minħabba produzzjoni mhux effiċenti tal-indejn u dan eh, ġi maħżum fis-siti ta' produzzjoni u bad poġġuhom fil-miżbliet u użawhom ukoll fil biex jimlew il-torba fuq it-torba fit-toroq u wkoll eh, kien hemm id-dumping illegali. U eh, fil-fatt apparti ġifiri il-konsiderazzjoni ta' dan iskart imbagħad għandna kien seħin il-rimi li eh, jkun ħareċ għal ġol ħamrija qed naraw l-indejn ukoll jgħaddi milli milli jgħaddi mill jiġi trasportat mill per pereżempju jiġi filtrat għal ġol l-ilma ta' taħt l-art u jinixxi għal ġol l-art. Kif qed taraw fejn għandek istilel s-sofor hemm min jipproduċi dan l-indejn iżda mbagħad hemm oħrajn fi qed taraw ukoll markati li huma sospettati bħala li jipproduċu ma mhux konfermati għalhekk għandna il-question mark. U anke kif taraw fl-Ewropa tal-Vant u Spanja huwa l-ikbar eh, għansibu l-ikbar stileġ bil densità ta' produzzjoni tal-indejn. Ġifieri dak li aħna għandna huwa hotspots ta' xi eluf, mijiet ta' eluf ta' HCH jew ħamrija kontaminata il neġis tal- tal-ħamrija jew l-ilma tal ferda tal-ilma huwa tassew jiexax problema kbira. U dawn huma l-problemi issa x'inhuma t trattamenti ta' dan u jew soluzzjonijiet nistgħu nadattaw. Il-alternattivi għall-għażliet dawn taqsmu f'ħames kapitli differenti il-metodi ta' ta' containment jew kompostjoni eh, fiżiċi jew bioloġiċi u kimiċi. Fuq metodi konvenzjonali sissa dawn huma l-iktar li użati mod wiesa anke bħala il-mizbliet għat-tapposta um, u inċinerazzjoni. Xista xinu ma' problemi? Rigward l-ewel tlieta l-element li qed inġess mhux qed jitneħħa mill-materjal u mill-iskart. U fuq eh, meta taħarqu, wieħed jitqis illi mbagħad dan jista' joħloq iktar komponenti perikolużi Apparti minn hekk dawn huwa kollha alternattivi għaljin għaliex il-ħamrija tiġi ehm, ehm, monitorjata f'termini tal lindejn biex ħatiġi tiġi trattata u mhijiex sostenibbli għaliex il-kontaminant mhuwiex xi ħaġa li jaqret u forsi jagħmel ċertu limitazzjoni tagħha biss. Imbagħad hemm metodi illi neħħu il-kontaminant minn matrix, per eżempju il- karbonju ta' posta għal dak li huwa il-baħar il- il-ħamrija u l-ilma, imma aħna irridu illi na naqirdu tal-kontaminata kun drabi jużaw l-inċinerazzjoni u l-ruħ. Il-fisku kimikali. Il-kimiċi fiziko kemikali, per esempio il-BDC, eh, li eh, jinkludi wkoll eh, proċess ta' ossidazzjoni eh, kif ukoll għal tnaqqis tal-materjal ħafna minnhom dawn huma testjati fil-laboratorji fil-każ tal-BDC u l-ISCO dawn tnaqsu fil-kontenut ta' indejn fil-produzzjoni pereżempju ta' postijiet fal faragona jew nkella f'postijiet f'postijiet oħra. Hemm ukoll metodi bioloġiċi li per eżempju jużaw l-indejn minn mikroorganizmi f'dan il-każ qed nitkellmu dwar bakterja, alge u mikroalgi, hemm żewġ approċċi li ġew żviluppati l-ewwel wieħed billi jiġu degradati jew nkella permezz tal-biostimulazzjoni, ġifieri li tejjeb il-kundizzjoni tal-biodegradabilità kien hemm bosta studji li saru f'laboratorji li fokaw fuq l-indejn, però eh, huma uh, ifokaw fuq eh, siti speċifiċi għal-darbohra fl-Olanda u l-Germania biex jistudjaw dan il-fenomenu. Eh. Fitio medjazzjoni eh, dan huwa metodu fejn jintużaw pjanti li jistaw jiddegradaw mod bioloġiku l-indejn. Unek għet netkelmu wkoll dwar mikrobi wkoll fil-ħamrija li jistaw jiddegradaw, dan jista' jkun iktar effiċenti minn meta jintużaw pjanti jew mikroorganizmi biss Kien hemm ċertu studji, però ma sarux studji fuq eh, skala kbira, partikolarment eh, vizavi l-endejn. Fuq il-metodi bioloġiċi nafu li dawn huma approċċi eh, favur in-natura li jistgħu jintużaw in situ wkoll, però hemm ukoll numru ta' elementi ambientali li jistgħu jeffettwaw ukoll iktar kemm eh, ikun hemm esperjenza u evalwazzjoni wiesa iktar aħjar. Trattamenti ieħor huwa riċiklaġġ f'dan il-każ il-vantaġġ ikun eh, fil-parentesi li l-indejn għandu 70% eh, ta' kontenut ta' klorin ġifieri rridu investigaw naqra r-riċiklaġġ ta' dan l-element eh, min qed investiga dan hemm ukoll riskju potenzjali eh, ta' formazzjoni ta' sostanzi perkolużi. U għalhekk eh, irrid ikun hemm kontrolli stretti ta' dan. Fuq informazzjoni li aħna rċevejna mir rapporti rapporti li għamilna rajna uħut mill-aħjar prassi fuq bazi ta' esperienzi differenti li rajna trasparenza, ġviri, rajna l-bini ta' Aglario fil-Pajis Bask, kien hemm ukoll il-pjan ta' implementazzjoni nazzjonali eh, pop Spanjol, kien hemm ukoll l-impjant ta' Hamburg fil-Ġermanja. Din kienet fabrika ta' dekontaminazzjoni, dekon fejn parti mill l-espożizzjoni potenzjali tal-ħaddiema u koll il-dannu possibli l-ambjent ġi konsiderat fuq il-monitoraċ tal-ilma taħt il wilċ dan ġi studijat Bitterfeld fil-Germania fejn kienem diversi kampjuni mijiet fil-fat li ittieħdu biex wieħed jara naqra x'inhuma l-elementi ta' kontaminazzjoni preżenti eh, fil-ħamrija. Kien hemm eh, ukoll fit-20 eh, fil-Olanda l-identifikazzjoni ta' siti kontaminati u dan il-punt aħna Rajna li kera manki publikazzjoni f'gazzetta kienem ukoll ritratti u informazzjoni minn intervisti kif ukoll minn eh, sorsi differenti fuq eh, il- l-iktar pajizi li għandhom ehm, li jiprofdu formazzjoni eh, vera u xikultant jiprofdu formazzjoni ma mux neċessarjament fuq eh, kemet joħloq problemi l-indejn. Emmu koll l-idea li ninżaw siti pubbliċi biex ikunu nistaw ikunu nistaw niformaw aħjar l ċittadini u biex dawn ikunu nistaw koll jizaċitaw iktar pressjoni f'kas ta' prassa ħazina. Biex nikonkludi, hemm hotspots eh, beluf u ħafna drabu kol mijiet taluf ta' tunellati ta' l-indejn u ta' skart HCH. Naf eh, li hemm minn tal-inqas attivitajiet ta' rimedju f'stati membru pa' Repubblika Ċeka, Franza, Ġermanja, Spanja u nista' nibqa' sejra. Inqas ta' azzjonijiet ta' rimedjar kif ukoll kif ukoll ta' problemi oħra marbuta illi huma dovuti minħabba dan it-tifrix ta' kontaminanti irid tiġi konsidrata hemm ukoll eżempji li nista' semmi ta' xmajjar li ġew affettwati il-vistola, id-denju birron u nista' nibqa' sejra. Dawn huma eżempji fejn ġew identifikati problemi minħabba l-kontaminazzjoni. Kien hemm ukoll il-sita kontaminati mill-iskart HCH naħafna ħafna drabi eh, ikunu siti li jappreżentaw eh, interess ekonomiku qawwi li eh, wieħed ifix li jeħles minnhom. Il-erda ta' dawn ta' tal-iskart tal-indejn ħafna drabi jgħad ifix li wkoll li jiex naraw li kontaminat uh, b'mod sostanzjali l-ilma l-ilma tal-wieċ eh, u eh, l-ilma tal-pjan. L-evaluazzjoni ta' siti kontaminati eh, din ti tiġi indirizzata mhux biss fuq livell Ewropew ma wkoll feħdan il-qafas tal-implementazzjoni tal-Konvenzjoni ta' Stokkolma. Prassi u esperjenza antika turina mm, Illi eh, nistaw nieħdu kol spunt anke minn eh, impjanti oħra. Grazzi ħafna Senjora Vega. Iva, dan huma wieħed mill-wieħed mill fit okkażjonijiet fejn irrealizza li jiena mis nistudjajt eh, iktar il-kimika fl-iskola. Dan huwa suġġett ta' sew diffiċli u naħseb għandna nkunu ta' sew grati li din l-istituzzjoni tagħkom li għandna studju daqshekk utli. Issa, irrid ngħaddi l-kelma lill-Kummissjoni, però għata sew diffiċ li eh, biex nara x-tistaw iż-zidu, eh, ċertament eh, għandkom tkunu grati għal dal-istudju li għanna fidejna. Unetta Nittamaw li wieħed ikun jista ikun hemm anki petizzjoni oħra, eventualment brabta madana, kummissjoni jek iġobkom zommu fil-qasira. Grazzi ħafna ta' sew prezentazzjoni interessanti, studju interessanti fil-qasir. Nishtiq nżid ftit informazzjoni oħra apparti minn dik li ġiet prezentata b'mod komprensiv fuq il-indejn, fuq il-kontaminazzjoni, fuq eh, it-fieħ, f'Muntanji, f'Munzelli, naħseb illi l-istudji li urew eh, partikolarment mill-snin 2000 bħala pestiċidju u bħala bioċidju u eventualment eh, kif dan jaffetwa settur ta' saħħa pubblika kif ukoll tal-settur veterinarju fl-2007 il-listing mill ser zbal fil-konvenzjoni ta' Stokholm ma sar fl-2009 imma eventualment eh, nizinna dan fil regolament POPS eh, fl-2010. Taħt il-regolament POPS eh, kull postijiet ta' produzzjoni ehm, fl-Europa ġew projbiti u dan iġi indirizzat kif suppost fuq livell ta' l-Unjoni fuq it-tfiq f'Monselli kif ukoll fuq ir-rimedju ta' siti fejn eh, siti kontaminati Fil-fat, regolament POPS eh, jitlob illi l-Istati membri jirrapportaw fuq l-implementazzjoni ta' regolament POPS, dan jinkludi u kol eh, rapportar fuq dawn il-munzelli u fuq Fuq dan kollu nafu li ċefejna dġa d mill mill-2011-2012 fil-fat kienu munzelli ta' kwantitajiet żgħar fejn rajna li kien hemm diġà bidu tal ta' erda ta' dawna ta' dawn il-munzelli fuq il-konvenzjoni ta' Stokkolma naraw li hemm talba l partijiet li jgħalqu jew jirrimedjaw is-siti kontaminati Fil-fat l-istati membri huma obbligati u jridu jżguraw li dan isir. Hemm ukoll rapport fuq l-azzjonijiet meħuda mill-partijiet dan huwa obbligu fejn kien hemm tlesta membri l-indirizzaw il-kwestjoni ta' mizbliet eh, kontaminati mill-intejn. Hawnhekk eh, rridu jirrappreżentaw pjaniet ta' implementazzjoni nazzjonali biex jiżguraw li jkun hemm eh, remedjazzjoni kif suppost ta' dawn is-siti. Aħna minnaħat għana wkoll ridna niżguraw skambju ta' formazzjoni fuq l-attività ta' ta' remedju dan namluħ fil-qat mal-autoritajiet kompetenti li jisiru darbtejn f'sena u fejn l-istati membri kollom il-possibilità li skambju li ikollom skambju tal-aħjar prassi fuq eh, dawn l-attivitajiet ta' rimedju l-għalimis tal-Komitat ħassif f'Deċembru u fil-fat ħanressa dan l-istudju għal dan il-Komitat tal-Autoritajiet kompetenti biex kull skambju fuq eh, din il-kwistjoni tant importanti. Minn naħda l kummissjoni aħna wkoll konxi ta' dejna problema ta' dawn is-siti ġifieri li huma kontaminati minn pops imma wkoll minn pestiċidi skaduti f'snin reċenti sibna proġett eh, f'pajjiżi tal-vant tal-Ewropa biex niżguraw li għandhom ir-riżorsi biex jindirizzaw eh, is-siti kontaminati u biex eh, ikollhom alternativi għalihom. Eh, ma il-problema ħafna drabi għal xe kapacità teknoloġika biex jihelsu minn dawn sustanzi Iva, ta' jepwes, per Peress illi għawna qed nitkellmu dwar studju mhux repetizzjonijiet, nixtieq ngħid li repetizjonijiet illi li talbu li jsir dan istudju nżommu għam miftuħan u diskutu għam eventualment nishtiq nissuġġerixxi issa li nibatu dan l-istudju l awtoritajiet li diġà nafu li għandhom problema u mbagħad fi stadju ulteriori ikonna repetizjoniet marbuta ma dan l-istudju eh, mentonet l-agenti eh, futuri. Nimxu għal-punt li mis eh, ġifiri 2.1.6.9 tal 2014 l petizjonant għedina unek nishtiq nitlobkom biex taqsmu 5 minuti bejnietkom is-Sinjura Marta Masanet u Ġulja Moltolinares. L-ewwel net f'isem tal-azzjonijiet tal-pajjiż ta' Valencia nixtieq ningrazzjak ma' attenzjoni tagħkom. Nixtieq nibda l-intervent tiegħi fuq il-ksura tad-direttiva tal-2001 42 eh, u fuq l-istrateġija ambjentali għax il-dinja kwistjoni eh, ewlenija għalina fuq in-natura eh, red 2000. Eh, u għalhekk bħalma qegħdin ngħidu fil-petizzjoni tagħna permezz tal-liġi ta' Valencia, aħna eh, eh, huma qed jibidlu ħafna l-valutazzjoni ambjentali u kull tip ta' partecipazzjoni pubblika u ta' risorsi naturali u b'din leġislazzjoni kif ukoll tkun imuni tista' tnaqqas ħafna il-protezzjoni ta' xi tlet ta' xi eh, iktar minn 3000 eh, li huma xi fil-mija tal dan ir-Reġjun Awtonomu ta' Valencia. U għalhekk din il-bidla ġi derogata bħala waħda awtomatika u fl-2015 tal-20 ta' Deċembru li rrikonoxxiet ukoll il-ksur tal-liċijiet tal-Unjoni Ewropea u ġiet ġustifikata għall opportunitajiet U għalhekk fil-futur il-leġislatura ta' din il-provinċja se jerġa' eh, jikser il-direttiva tal-2001 kif ukoll il-trattat ta' Arus u għalhekk li kieku l-Unjoni Ewropea tibqa' bidejha fuq zaqqa fuq l-imskur eh, ksur eh, tant evidenti se jkun hemm każijiet ta' ksur minn ġdejt fil-futur u għalhekk hemm bżonn li direttiva ma tiġix użata b'mod arbitrarja minn u għalhekk l-organizzazzjonijiet ambjentali u ċittadinanza jibqgħu mingħajr defiża u għalhekk għandna bżonn niftakru dejma li dawn il-pjanijiet ta' ġestjoni jibqgħu senten ġifier 2014 u 2016 u għalhekk dan permetta l-awtorizzazzjoni kif eh, għat l kollega se t-spiega u għalhekk aħna nixtiequ nżommu din il-petizzjoni tagħna miftuħa u tajdu li renju ta' Spanja illi hemm bżonn illi biddel il-pjanijiet ta' ġestjoni illi qed jolqtu tant mod sostanzjali eh, l-ambjent u r-rispett tad-direttiva kif ukoll it-trattat ta' Arħus. Mela, l-implementoni li Eh, turi il-ksur ta' din direttiva hija fuq it-territorju u mod strateġiku għal dik u għalhekk din implementazzjoni ġiet approvata fl-Lulju tal-2014 mill-Gvern tal-Reġun ta' Valencia kif qed innajdu wkoll iż-żewġ assozzjonijiet li nirrappreżenta li huma t tnejn ekoloġisti u ambjentali U għalhekk fil-proċediment tal-ilment aħna t niddefendu kwistjonijiet oħra per eżempju l-applikazzjoni direttiva eh, ta' qafas tal-ilma kif ukoll id-direttiva fuq l-asafar u fuq il-habitat. U għalhekk u importanti illi nproteġu dan lajn ta' ilma f'din il-provinċja f'dan it-territorju u il-foresterija li huma kollha żoni li huma ta' protezzjoni speċjali għall-asafar u għalhekk din hija ħtieġa għax hemm ħafna alternattivi differenti li jistgħu jintużaw u l-pjan ta' ġestjoni għal risorsi naturali ta' Deċembri ċembru tal-2013 stabilixa illi fil-zona fej se jkun hemm din implementazzjoni ma jistax ikun hemm industrializzazzjoni u dan huwa art protett li ma jistax jiġi urbanizzat u l-pjan jekk ġi approvat fl-2014 kien proċess ta' parteċipazzjoni ma kienx hemm biżejjed informazzjoni xjentifika u teknika disponibbli u il-bidla eh, permezz tal-liġi tal-2013 fuq l-ambjent u l-parteċipazzjoni eh, tat kopertura legali għall-implementazzjoni ta' attivitajiet industrijali biex nala nixtieq ngħidilkom illi għal dak li huwa trattat ta' Arhus e Spanja ma faċilitax l-aċċess għal ġustizzja għall assoċjazzjonijiet żgħar bħalma nirrappreżenta hija jiena anzi għamlita ferm iktar diffiċli minħabba l-dekrazzjoni ta' użu pubbliku li għandek bżonn ta' ħafna flus biex tkun tista' tagħmel il-ment u għalhekk għana nixtiequ illi liġi interna tiġi mibdula fi Spanja u ma jkun hemm assistenza legali bl-aħlas għax jekk le da l-ħidma tagħna se tkun diffiċli ħafna. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi ħafna. Rappresentant tal-Kommissjoni Is-Sur Servert Maħta. Grazzi ħafna u Lodba tajba, Signora President, aħna smajna l-petizzjonanti u nafu illi l-an ta' dan il-petizzjoni huwa għan doppju imma l-iktar juffoka fuq il-ksur potenzjali ta' direttiva tal-valutazzjonijiet u ta' pjanijiet u ta' programmi mod residwali għax aħna smajna li l-petizzjonanti u l-informazzjoni illi ċevet il-Kummissjoni fuq id-direttiva eh, tal-abitat fuq il-ksur potenzjali ta' dispożizzjonijiet fuq il-konservazzjoni tal-speċijiet u tal-habitats. L-ewwel net fuq it-tieni punt fil-fatt permezz ta' din il-bidla tal-2013 bidla leġislativa tal-liċi ta' spazi naturali imħarsa fil-provinċja ta' Valencia għedin naraw illi kienem bidliet fuq il-risorsi eh, naturali u fuq il-żoni periferiċi għal din il-zona in kwestjoni u din il-bidla timplika u kol bidla ta' mezzi ta' konservazzjoni ambientali li dan is-sit hemm bżonn skont l-artiklu 61 eh, tal-Direttiva Habitats. Palma qalet għallu il-petizzjonanti kien hemm ksur ta' dan id-dritt mhux biss fil-Komunità Valenzjana imma wkoll fi Spanja fl-2015 kien hemm proċedura ta' eh, ksur għal ksur tal-artiklu 4 6 ta' direttiva Habitat u għalhekk fir-reġjun ġeografiku tal-Mediterran fejn hemm din il-Komunità Valenzjana, Spanja kellha domin kbir fil-allokazzjoni ta' dawn iż-żoni ta' importanza orientali. U dan ifisser li kien hemm l-obbligu addizzjonali illi jadotta eh, mezzi adattati imħabba il-habitat sa' dawn l-ispeċijiet partikolari bħala konsekwenza fil-xħut minn dawn is-siti, dawn iż-żoni fejn eh, kien hemm pjanijiet li ġew mibdulin minħabba din il liċi reġjonali tal-2013 eh, nsibuhom fil dan il-proċediment taksur il-Komissjoni bdiet għalhekk aħna konxi nafu illi f'dawn is-siti bħal huma f'siti oħra il-mezzi ta' konservazzjoni illi huma fis-seħħ attualment ma jirrispondux għall esiġenzi tad-direttiva. Nistgħu ngħidu wkoll illi lan ewlieni tal-petizzjoni huwa l-ksur tad direttiva tal-pjanijiet u programmi u aħna bidna għal din il-bidla tal-leġislazzjoni ma kienx suġġett għal valutazzjoni strateġika. Naħlaq billi ngħid illi l-informazzjoni li ġiet trasmessa illum mill patizzjonanti ġifiri din il-liġi ġiet approvata u għalhekk ġifiri huwa suġġett li diġà eb. Imma mill banda l-oħra l-Komissjoni tixtieq tajt illi hija taf u hija informata biżejjed illi din il-bidla leġislattiva kien eh, suġġett u għada suġġett jekk l-informazzjoni għada aġġornata u memxejn kontra illi hija suġġetta rikors kontenzjuż amministrattiv fil-Qorti Superjuri tal-Komunità Valenzjana fuq il- ksur potenzjali li sta' jkunem eh, kontra id-direttiva Ewropea ta' eh, penitu programmi u għalek hija prassi konsolidata minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea illi ikunem rikors eh, pendenti dim l-qorti nazzjonali fuq l-istess suġġett jew parzialment fuq l-istess suġġett il-Kummissjoni Ewropea mill-li milli tirreferixxi fuq il-xogħol ta' tribunali jew rati nazzjonali u lek din hija raġuni għaliex il-Kummissjoni Ewropea ma ndaħliċ i biex tajt iva jew le jekk kienx hemm ksur ta' direttiva kif għadna kemm semmejt u għalhekk bħala konsekwenza biex nagħmel taqsira aħna ma nistawx nibdow investigazzjoni għaxem dan il-rekors kontezzjuż amministrattiv għaddej u għalhekk ma naħsibx li nġibu valur miżjut li kieku il-Kummissjoni Ewropea eh, ovvjament qoddim eh, li hija l-garanti tal-leġislazzjoni eh, Ewropea u għalhekk għal dak li huwa l-ksur tad direttiva Habitat ma jirriżultax li hemm ukoll proċediment għaddej li għandu bħala suġġett is-siti kollha tal-Komunità Valenzjana, tal-Komunità Awtonoma li ma ġewx desinjati allokati bħala spazji partikolari importanti u laqqas mem mezzi ta' konservazzjoni adattati skont id-direttiva. Grazzi. I thank you very much. Grazzi ħafna. Fil-fatta dejna Tard ħafna, issa nixtieq ngħidir kelma lis-Sinjura l għal eh, massima ta' minuta. Provaw żommu fil-qasira li nistgħu niġbru dan fil-qasir ta' sa faċilment. Muchas gracias. Grazie ħafna. Iva, senżon fil-qosor l-ewwel net. <clears throat> Nixtieq nirringrazzja lill-petizzjonanti li rappresentaw l-Assoċjazzjonijiet Ekoloġisti u l pozizjoni tagħhom. Jidhirli li din hija kwistjoni serja ħafna kif ġi spjegat din nitkellmu u fuq eluf ta' ettari l daħħal sentejn ma ġewx eh, mħarsa minħabba liġi bidla fil-liġi fil-komunità eh, valenzjana li laqas biex tkopri ġifiri żoni periferiċi ta' dawn il-parki nazzjonali u f'dawn l-aħħar sentejn qegħdin naraw bidliet negattivi fuq il-ħamrija ma setgħux jippreżentaw pereżempju panijiet urbanistiċi, pereżempju fuq it-territorju tal-koj u naħseb li dan huwa suġġett serju ħafna li qegħdin nitkellmu fuq u qegħdin nitkellmu fuq fuq ksur potenzjali tad direttiva Ewropea għax għeddin naraw li ma kienx hemm parteċipatu qas konsultazzjoni pubblika u għalhekk aħna nixtiequ naslu għall-implementazzjoni u jkun hemm proposta konkreta u naħseb li l-ewwel net hemm bżonn illi nibatu ittra lill awtoritajiet valenzjani biex jevalutaw is-sitwazzjoni attwali b'dawn il-każijiet konkreti tal-implementazzjoni territorjali ta' Alkoj biex jekk jekk inċem daw sentejn jew ta' protezzjoni jew ta' sfruttament u l-użu fil-ħamrija fuq l-art. U għalhekk t-tini punt ikun interessanti li nitolbu li dawn il-proġetti konkreti ma jibqgħux għaddejjin sakemm ikun hemm għal-menju eh, soluzzjoni u sentenza legali ġudizzjarja. U għalhekk minna aħda l-Kummissjoni Ewropea ma nista' ngħid li maġġis huwa biss legali s-sitwazzjoni biss il-parti konkreta tal-implementazzjoni tal-kas ġifiri ta' alkoj imma m'hemm xejn ġifiri u rati fuq il-bidliet leġislattivi għax ovvjament liġi ċittadin ma jistax u iver ver qoddim il-qorti hija ir-responsabilità tal komissjoni Ewropea mhux ta' xi ċittadin u għalhekk hemm parti konkreta li hija taħt għat eh, ġudizzjarju ma mhux il-bqija u għalhekk hemm bżonn ta' protezzjoni f'dawn il-parki nazzjonali u għalhekk jiena nitlob lill-Kummissjoni Ewropea biex hekk hemm din il-ħtiġa ta' investigazzjoni partikolari u issa naraw għalmenu jekk nistawx nikkontattjaw l-autoritajiet valenzjani biex nitolbu l-informazzjoni u wafqu dawn il-proġetti għaddejjin u l-Kummissjoni Ewropea mill investigazzjoni tagħha. Grazzi. Excellent. I have nobody else on my list, so I give the... Eccellenti. Allora naħseb li eh, nista nati l-kelma l-ora petizjonanti eh, massimo ta' minuta. Iva, nishtiq najd biss billi l-bidla fil-pjanijiet skont id-direttiva kienet mingħajr valutazzjoni permezz ta' qatt leġislattiva u ċ-ċittadin ma kellhomx rikors. U għalhekk għal dawk li huma il-żoni speċjali ta' konservazzjoni dawn il-eluf ta' ettari ma kienux suġġett ta' xi disu laqas manna aċċess għal dan ir rikors Grazzi. Thank you very much. Well, it's crystal clear. Eva, għawaċar kristall eh, xerridu namlu għawnek, jeridu għalli del petazzjoni miftuħa u peress li jemżewċ proċedimenti għaddejjen u dijem eh, rati memżaqstanti eh, xis samer il-Komissjoni, pero ħna nibqaw fi dialogu ma' l-autoritajiet, sadarri tant kif suġġeriet is-senjura għalbija li nistgħu nibqgħu nqajmu kuxjenza ma' l-autoritajiet lokali ta' Valencia. Valencia biex nejdu li aħna rġajna ħaresna lejn dan kellna skambju mal-kommissjoni mal-petizzjonanti u li aħna nibqaw mħazbat dwar dak li hemm wara kollox dak li l-umani għandhom jamlu għek u għalli jimmanġaw il-rizorsi jħarsu għom mux jisfruttaw għom fil-fat tħasib tana u tassew ġej minn qalbna għanna din il-kawza qalbna u allura nixtiequ ngħidu li l petizzjoni ħatibqa' miftuħa naraw naqra il-verdett tal-qorti u mbagħad nerġgħu u dan il-punt miġdid fuq l-aġenda kif ikun il-moment. Ta' jkun wasal il-waqt. Naddu wasal petizzjoni li jmiss ġifieri numru 5 wieħed tlieta tal-2015 għanna Sur Giovanni li rappreżenta l-Kumitat U xek, għanna għanna PowerPoint u kol, Sir Giovanni, nadilek il-kelma għal masimu ta' 5 minuti. Grazie, President. Grazie, President. Jena ħanuża din ħanamel din il-prezentazzjoni qasira ħafna li il-petizzjoni li aħna resana għall-attenzjoni ta' dan il-komitat irid ukoll jiġi eh, viżualizzat fil-kontest tiegħu. Aħna grupp ta' ċittadini sempliċi illi tassew eh, jgħatu ħafna kas il bjent tagħhom naturali mod partikolari il-żona naturali protetta illi hija mm, mm, fil-xtut ta' Trevja li Hemingway kien jgħid wieħed mill-isbaħ tal dinja Fiż-żona eh, ħajjamlu eh, pjan ta' żvilupp industrijali eh, għal produzzjoni tal taħlit ta' bitumen u bitumin u jekk aħna nħarsu lejn il kif naraw il-pjanta fis slajd li mappa kif qed taraw min tal tal-xelluk hemm il-xmara trebbija u hemmhekk em zona ta' interess komunitarju li huwa parti minn netwerk tal-Natura 2000. U l-distanza hija ħafna l-proġett huwa li Apparti li ħaj jespandu il-zona, mux mod mhux ħażin, ħaj jinstallaw ukoll impjant ta' taħlit eh, tal-bitumin u barra minnek ħajkun hemm ukoll talba għal proċessar tal-skart speċjali mhux kolus. Eh, aħna rridu li iż-żona kollha ħajsir proġett industrijali u ma kienx hemm evalwazzjoni ta' impatt ambjentali sew. So, U fil-fatt il-proġett ġi mod artifiċjali maqsum f'ħafna biċċiet żgħar biex kunu jistaw dak li kun jaħarbu mill eh, ukoll dak ir-regoli li ħarġu mill kummissjoni u mill-Parlament, mid-Direttiva tal-2011-92 kienu stabbilixxew. U jekk nżidu ma' dan li l-parteċipazzjoni ta' ċittadini għal dawn il-proċessi deġizjonali ġiet evitata kompletament, anzi, mhux tali, imma il-kummenti kollha illi saru miċ-ċittadini proposti mill-sedi kompetenti ġew kompletament injarati u mhux meqjusa. Dak li qed ngħidu aħna llum mhux xi ħaġa eh, li assolutament aħna li qed ngħidu illi ma jistax ikun hemm żvilupp mhux sostenibbli li huwa industrijali, speċjalment meta dik iż-żona għandhom għandhom jinsistu fuq eh, pjani ta' rikwalifikazzjoni ambientali li eh, jiġu ħafna drabi eh, suppost jiġu fasla. Imma sissa m'hemmx preskrizzjoni waħda li waħda f'dik li huma mitigazzjoni tal-impatt ambientali li sar. Anzi, għadin inkomplu jinsistu eh, li jagħtu autorizzazzjoni tal-iżviluppi ġodda u din hija inaċċettabbli mod partikolabri u inaċċettabbli illi inti toqgħod qasam proġetti illi ovvjament huma eh, parti minn proġett wieħed waħdini dawn il-partijiet kollha biex nevitaw fil-fatt illi eh, wieħed t importanza dak li huwa ċar l-evalwazzjoni ta' impatt fuq żona kollha kemmi. Aħna x'qegħdin nitolbu llum, aħna qegħdin nitolbu lill kummissjoni biex iżommu din il-miftuħa din il-petizzjoni miftuħa għal żewġ raġunijiet prinċipali. L-ewwel net eh, li irridu niċċaraw illi hemm żewġ prinċipi illi mhumiex negozjabbli tal-parteċipazzjoni ta' ċittadini fid-deċiżjonijiet li jittieħdu illi għandhom x'jaqsmu id-dritt tagħhom għas-saħħa u anki dritt tagħhom għas-salvagwardja tal-ambjent. U anki il-prinċipju eh, li mhux qed jitħares illi ma jistax ikun billi toqgħod qassam biċċiet dawn il-proġetti tiżgiċċa dawk il-regoli ċari li ħarġu fid-direttiva tal-Komunitajiet Ewropej. Nasab li dan huma żewġ prinċipi fejn meħed ma jistax eh, ma jistax innegom. Mbagħad ġalla darba jkunu saru l-barba t li suppost, ħadd ma jkun jista' mbagħad fuq fil-fatt illi il-proġett ikun ġi analizzat kif suppost kollu kemmu. Parra minn hekk, hawnhekk nixtieq nitsemmi ftit il-rikupru ta' rifjuti mhux perikolużi illi hija xi ħaġa ta' minna faħara u illi hija fl importanti għal dak li għatajt il-kommissjoni li mux ikunem konsum imma li wieħed juħdem fuq dak li diġa hemm. Imma dan irridu naraw mbagħad meta għandek l-istess żona li qed tiġi awtorizzata il bariri li jispandu, allura rridu nkunu nafu kif wieħed jista' eh, suppost jara kif ser jirrehabilita l-żona meta xorta meta iktar qegħdin naqirdu l-ħamrija u l-art. Allura dan irrid nitolbu mill kommissjoni Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Nessar kelma lill-Kummissjoni eh, Sur Ċipriani. Grazzi, Signor President dawn eh, l-impjanti eh, tal-bitumen eh, fil-fat ma impjanti li suppost din barra imma viċin sejt ta' natura il-fejn ġifir li sejt li għataħt direttiva ta' ħabitati u tala safar. Din id-direttiva, pero ma tgħidx li m'għandux ikun hemm estrazzjoni u kreativitajiet eh, oħra viċin eh, sejta bħal dawn dejjem jekk ikun hemm kompatibilità ma dawk eh, ma dik id-direttiva u ma l-ispeċi li hemm jgħixu eh, hemmhekk u li għaw taħt id-direttiva. Ġifieri dejjem jekk ma jkunx hemm teddida l integrità tas-sit Natura 2000. Abbażi ta' dokumenti li aħna rċevejna taħt din il-petizzjoni ma stajniex insibu evidenza ċara ta' ksur ta' regoli u proċeduri li jeżistu taħt id-direttivi fuq id-direttiva dwar l-evalwazzjoni ta' impatt ambjentali Nixtieq nixbet l-attenzjoni illi għal proġetti nisla taħt għan snejn ta' din id-direttiva illi jinkludu bosta installazzjonijiet industrijali l-autoritajiet nazzjonali jridu jiddeċiedu jekk għandux ikun hemm evalwazzjoni ta' impatt ambjentali. F'dan il-każ iridu jieħdu eh, in konsiderazzjoni l-kriterji mniżla fanes ta' direttiva. Fost il-kriterji hemm ukoll il-kumulu possibbli ta' proġetti kif ukoll eh, possibilità ta' tniġġis permezz ta' storbi ankella tniġġis tal-ajru tal-arja, skużawni, aħna eh, rajna li l-autoritet reġjonali f'dan il-kas ta' l-opinjoni favorevoli li eh, l-autoritet konċernati evalwaw il-proġett u jis eh, illi fil-fat evalwazzjoni ta' impatt ambientali komprensiv ma kienx meħtieġ. F'dan l-isfadu ma stajniex insibu evidenza ta' ksur ta' leġislazzjoni ambientali Ewropea kif fatt, però nixtiequ nfakru illi l-autoritajiet nazjonali, amministrativi u ġudizzjari tal-istati membri li huma responsabbli għall-implementazzjoni ta' dawn id-direttivi huma primarjament responsabbli biex jivverifikaw każijiet individwali, każijiet speċifiċi ta' non-konformità possibbli. U huma għandhom il-mezzi kollha meħtieġa biex jindirizzaw il-problema jekk eh, jisibu illi tħassib u għawihed ġustifikat. Fil-fat, aħna kunxi illi il-petizjonanti res u kas għal proċedimenti legali u d-dim rati italjani ġivir u d-dim il-qorti amministrativa reġjonali u għet jajdu s-saħrajn li l-proċeduri amministrativi ma rispettawx il-regoli taħt il-direttiva illi semmejt il-viri dik ta' l-lavorazzjoni ta' studi ambientali. Ħna marġavina l-ebda informazzjoni fuq l-esitu ta' dawn il-proċedimenti legali, ġviri eh, mill-li nistaw nifmu eh, il-kas edu għaddej u għalek ma nishtuqux eh, ninterferixxu ma' proċedimenti li hemm diġa għaddejjien fuq livell tal-Istati Membri. Grazzi ħafna naddu issa l-kelma lill-kollegi Leonora. Si, <clears throat> grazie Presidente. Iva, grazie Presidente. Mela, bħalissa qegħdin ħabtu wiċċina ma' proġett eh, fej il-petizjonanti batu ħafna materjal li jippermetti li kollu idea ċara ta' situazzjoni u tal-zona industrijali bi eh, kwistjoni. Li jgħider ovvju. Għalli bosta drabi nipruvaw naraw kif uh, il-regoli nizgitxawom biex jieċevalaw l-inna, jew għom biex jieċevalaw l-inna, u eh, dawn għandhom jiġu imwet suppost fuq territorju partikolari, allura dik li għamlu għali jizaw dan il-metodi qarriqa li aħna nużawhom bħala jizawom bħala torro biex jidaħlu proġetti li fil-baħar mill-aħħar jew ma' proġett wieħed sħiħ, imma fil-verità jintroduċu bit parsi u ħafna proġetti. Daqqa. U dan il-proġett dan iż-żona hija xi ħaġa li settet li l mill-2011 jafu bi għal-distrett komunali u allura setgħu jimplementaw fi stadji differenti. Allura għandhom raġun meta Eh, petizjonanti jgħidu li jridu nitkellmu mal-awtoritajiet u tribunali reġjonali u nazzjonali fuq għadi biex nikkontestaw il-evalwazzjoni ta' impatt ambjentali eh, frammentarja illi nataw tul iż-żmien. U huwa minnu li eh, ovvjament jeżistu sentenzi oħrajn tal-Qorti ta' Ġustizzja Ewropea li għadin jipruvaw javitaw li dan il-prassi jisiru jitpoġġew qoddim l-amministrazzjonijiet lokali x'ħadd ma jrid jikxif għarnu. Fil-verità huma mhux kompatibbli ma' direttiva l-ambientali tal-Unjoni u mbagħad hemm l-idea ta' żvilupp ta' territorju, jiġifieri kif xi ħadd jista' jiddeċiedi se jagħmel u meta eh, fiż-żona determinata partikolari mingħajr il-parteċipazzjoni ta' min huwa il- eh, min qed jgħix hemmhekk U dija xi ħaġa li aħna rajna bosta drabi f'ħafna petizzjonijiet u allura huwa allarm illi aħna irridu nilqaw u nittama li petizzjoni tagħna tibqa' miftuħa u li nkunu nistgħu nistuskribu għall awtoritajiet lokali biex nitolbu rendi kont ta' dan il-prassi u biex bekk iċ-ċittadini nkunu jista' jagħmlu rikorsi legali li jkun hemm bżonn biex bekk ikonna l-istrumenti wkoll hawnhekk fil-Parlament x'naraw eżattament jekk kienx hemm ksur tar-liġi jew le. Għax dan jidher li huwa iżda għandek bżonn ukoll li tara l-ġustizzja xi tgħid il-lat legali xi jgħid. Excellent. And uh, that Eccellenti. Dan jikonkludi l issa tal-kellima li għandi u allura nixtieq eh, indur lura lilek, eh, Sor Giovanni, biex tatina l kometa konklusivi tiegħek. Ġusto. Eh, Sempliċiment xtaqt nikkonferma illi dan il-proġett huwa żgur, proġett wieħed sħiħ, waħdini, li qed naraw mill-dokumenti li għandna flatti mat partikolari minn ħdax ilu ilu nafu bih jekk mhux qabel. Jiġifieri u ċar u minn 2011 kienu jafu eżattament x'kienu se jagħmlu dak dik iż-żona. Jew almenu u u għalli għal-ċittadini ma kienu jafu eżattament minn fejġej. bat fis minn ta' ħames snin resqu erba tipoloġiji ta' autorizzazzjoni differenti sabiex jiġu autorizzati bieċa bieċa, grazzi. Grazzi mela permettu li nikonkludi din il-petizzjoni peress li minn dak li smajna mill-Kommissjoni li m'hemmx wisq eh, tista' tagħmel peress li hemm proċedimenti eh, għaddejjin u eh, demerqrati fuq l-istess suġġett, però aħna li nistgħu nagħmlu f'dan dan il-kumitat wara li smajna x'kellhom xi jgħidu l-petizzjonanti nibagħtu itra l-Ministru Ambientali Italjan kif ukoll l-awtoritajiet lokali li dan huwa punta tħassib kbira lina u li għadna qed nikkonsidraw din il-petizzjoni sakemm il-qorti taqta sentenza tagħha. Imbagħad inkomplu bil-ħidma tagħna skont l-eżitu ta' dik is-sentenza. Taqblu ma' dan Grazie ħafna, Sir Giovanni, tal-li eh, vjaġġajt għawnek eh, eh, biex tkun maħna u nxieqlek il-vjaġġi tajab l-ura pajizek. Naddu issa l-punt li mis, iġifir il-petizjoni 513. Sen għanna sensiela sħiħa ta' petizjonijiet taħt punt 20 fil-fatt l-ewwel ngħaddu l-kelma lil-Sur Hooter Laħut minn BirdLife International biex jippreżenta l-petizzjoni tiegħu. Il-kelma l-ħames minuti. Grazzi, Radwa Teber, kulħadd. Nixtieq eh, nippreżenta l-petizzjoni għannom ta' BirdLife Bulgarija din fuq ehm, il- Wind Farms eh, f'Balxik u eh, fil-Baljakra nishtiq ngħid li aħna ċertament eh, nappoġġjaw l-enerġija li tiġġedded imma meta ssir kif suppost u fil-postijiet eh, li huma l-iktar adattati. Imma hawnhekk għandna każijiet ċari fejn teknoloġija eh, li tiġġedded qed inqidwa fil-post baljat kaljaka din hija viċin il-kosta Bulgara kif tistgħu taraw hemm ħafna wind farms li qed jinbnew hawnhekk u fuqhom hemm ukoll elementi oħra ta' erda ambjentali li wieħed jista' jixed hemm ukoll golf course pereżempju il bniet kif ukoll ċertu tibdiliet eh, fir eh, fl-art agrikola li rajna impatti li eh, ħallew dawn l irdinantarieħ illi waslu għal deteriorazzjoni tas-sit. Ħadna bosta azzjoni, għana mux biss sottomettejna petizjoni, pero resaqna u koll il-ment il-Kommissjoni li fl-axar mill-axar wasal biex il-Bulgarija tiġi kondannata mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja f'jannar tal-2016 għal deteriorazzjoni ta' dan is-sit u issa qed naraw naqra x'ħajkunu il-passi li jmiss, ġifieri illi nġibu lura dan is-sit fi kondizjoni li kien Nipprofaw nikkonservaw kemm jista' jkun eh, il-post. Mela, nafu li hemm ħafna li hemm ħafna proġetti oħra ta' dan it-tip l enerġija li tiġġedded, eh, nafu vera li hemm iktar eh, rispettar ta' leġislazzjoni, però aħna ħriġna b'mapeb mapep ta' sensitività li nistgħu ngħidu l biex naraw naqraw l-impatt illi dawn eh, dawn l-irdiden ta' jista' jkollhom fuq il-habitat, esempio fuq la safar fil-post hemm ħafna irdiden tar-riħ, elijiet tar-riħ eh, li qed jagħmlu din it-tip ta' ħsara, taraw eh, clusters mibnija fuq l-iskrin, dawn qed iħarbtu l-flussi ta' migrazzjoni tul il-kosta tal-Baħar l-Iswed qed eh, nfittxu kemm jista' jkun għajnuna mill-kumitat tagħkom biex nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet eh, wara id-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea ta' Ġustizzja. Hawnhekk tistgħu taraw eh, uħut mill-effetti li dawn l-li tarriħ ġabu maħħom xikultant jenqabdu per eżempju avvoltuni ajkli u anke safari ieħor li jenqabdu fl-irdieden tafu kem eh, huma għasafar illi eh, ġalment eh, jivjaġġaw bil-mot, tiru bil-mot u għallura ħafna drabi ma kalkulaw xtajpu jenqabdu f'waħda mill-irdieden tistaw taraw anki minn dawn l-istampi il-ħsara sostanzjali il dawn l-li tarriħet jamlu. Prezentament aħna qed nitolbu lill gvern Bulgaru biex jaġixxi x'qed nitolbu. Illi jitolbu illi jieqfu jibnu iktar u iktar li hi tarriħel għaliex nafu li minkejja deċiżjoni tal-qorti għadhom għaddejjin aħna rridu li ħassru il-permessi refukaw il-permessi ta' kostruzzjoni nemlu illi eh, u faċilment u koll li dawk il-imbnew jidu komissjonati u jintafaw ximkien ieħor li edin qegħdin f'post eh, fals li eh, wieħed żgur jista' jagħmel aħjar ridu naraw li jsir evalwazzjoni tal-ħsara li qed issir fuq la safar migratorji ma wkoll fuq eh, il repressed goods li tfaqqas hemmhekk u nishtiq ukoll li konna monitoraġġ b'saħħtu tal-post biex bekk nkunu nafu eżatt konna stampa ċara tal-mortalità ta' dawn l-ispeċi eh, dan is-sejt biex navalwaw l-iskala ta' din il-problema u biex inwaqfu eh, l-effetti negativi u naraw eh, li kunem l-ispezzjoni kif suppost rridu naraw illi l-Kummissjoni tagħmel xi ħaġa wkoll dwar dan u naraw illi sentenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tiġi mħarsa. Grazzi ħafna u issa bil kollha ngħaddi il-kelma li Senjura Rizava Kalapix minn tal-Kummissjoni. Grazzi Senjura President, hemm set petizzjonijiet li kopru eh, numru eh, ta' situazzjonijiet, eh, numru ta' każijiet nibda minn dik fuq Kaljakra. Rappresentant tal-petizjonanti informakom li jem fil-fat eh, sentenza li ħarġet mill-Qorti Ewropa ta' Ġustizzja f'jannar ta' din is-sena. Sentenza li kienet eh, mod qawwi favur il-Kommissjoni. Dan proċedura ta' ksur kella żewġ elementi prinċipali, wieħed kien il-fatt li siġi dizinjat b'element insufficienti f'kal jakra permezz ta' direttiva fuq l-safar u li ieħor kien fuq l-attivitajiet ekonomiċi. Il-Bulgarija fil-fatt diġà kienet konformi mal ewwel parti tad-deċiżjoni, diġà konforma fuq it-tieni parti fuq l-attivitajiet ekonomiċi. Il-Bulgarija għada fil-proċess li tevalwa l-impatt ta' dawn l-attivitajiet ekonomiċi u għet tara konsidra miżuri aħna qegħdin f'kuntatt mal-awtoritajiet Bulgari dan il-punt u nista' ngħidilkom li tinsegwu dil-kwistjoni mill-qrib. Punt ta' kjarifika hawnhekk il-Kummissjoni mhijiex f'pożizzjoni li timponi miżuri fuq l-Istati Membri u naħseb eh, li hemm kazistika stabilita fuq dan il-punt l-istat membru jrid jipproponi miżuri mbagħad il-Kummissjoni trid state jekk dan mhumiex suffiċenti. Problema oħra Brabta ma' dina potenzjoni hija l-infrastruttura ta' skilift lift il-xmara rila il-proċedura ta' ksur fuq din il-problema kienet eh, diġa nalqet il l-autoritajiet eh, fil fat provdew pjan b'miżuri biex ħarsu dan is-sit. Barra minn hekk eh, fuq talba ta' servizzi tal-Kummissjoni l-autoritajiet Bulgari jirrapportaw b'mod regolari fuq l-implementazzjoni ta' dan il-pjan. Skont l ħarsu ta' missjoni Bitmur l-għura l-tubra ta' din is-sena l-autoritajt lokali għallu l-mizuri għadhom tiġu applikati skont skont it-tempistika illi huma jibatuna dejjem minn qabel. Iġviri kummissjoni ma sabet lebda ksur minn ta' dan l-istat membru kemm minn punt di vista tal-liġi ambjentali kif ukoll minħabba li memx proċedimenti oħra pendenti fuq dan il-punt. Eh, wieħed eh, jista' jirreferi għal 1082 tal-2007 u 640 tal-2009 kif ukoll 2 tal-2007 997 u 1299 il-problema li jmiss hija marbuta ma' mal-ħatra insuffiċenti ta' siti b'rispett ma' direttiva tal-abitati u tal-asafar. Mena qed nitkellem dwar 1997 tal-2007, 13-36 tal-2008 u 15-18 tal-2008. Fuq eh, il-ħatra ta' siti ta' federativa tal-asafar fil-fat l-Bulgarija rnexxiela taħtar kull kull sit b'eċezzjoni waħda, jiġifieri ir-rila buffer. Din hija tassew importanti għal-ħarsien ta' bosta asafar medda, partikolarment eh, dawk li għaw taħt eh, il- il-kategorija ta' force habitats mela minħabba minħabba l-fatt li ma kienx hemm azzjonijiet biżejjed meħtieġa il-Bulgarija qed eh, ħażejna li kellna nisqu qadim il-qorti nixtieq ngħid eh, li ehm, l-istess eh, territorju u dawk ta' u dawk il-postijiet ta' interess komunitarju f'dan il-każ il-muntanji tarila jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa Hemm ukoll proġett pilota li għadu fl-ewwel fażi. Biex nikkonkludi il-problema li għanna um, hija fil-montani eh, fil-montani tarila l-oħrajn huma kif suppost indikati bħala siti u kalla siti ta' importanza komunitarja. Il-problema li jmiss hija marbuta ma' l-bini ta' attivitajiet ta' bini fil-fat eh, tul il-bahar ma' zona kostali ġifiri. Negħed nitkelmu dwar il-petizjoni 199 tal-2007 u 1336 tal-2008. L-investigazzjoni mis servizzi tagħna u għriet li hemm numru ta' proġetti li ġew awtorizzati, però dan dawn saru qabel ma sebet il-Bulgarija fl-Unjoni, apparti minn każ wieħed Iġifiri, għawnek, peress li l-pis ta' prova uh, jgħat fuqna, uh, ma stajniex natu segwitu għal dan minħabba ma kenniex evidenza, apparti mill-li aħna edna illi um, il-iħ, il-iħ ta' xmara rila rrit jitnaddaf. Uh, Il-proċediment ta' ksur urew illi dan il-proġett kien mod kif wieħed jista' jipprevjeni l-arar. Imma nistaw naraw li tieħdu bosta miżuri, per eżempju kienem bosta speċi li ġew misruha biex biex ħarsu s-sit. L-autoritajiet Bulgarja allura ħadu l-miżuri kollha taħt il-liġi ambientali Ewropea u allura isna illi għanna nalqu il-proċedimenti. Wara minn hekk l-awtoritajiet Bulgarija tawna rapport bl-implementazzjoni ta' miżuri li għadhom qed japplikaw fiż-żona li urew żviluppi pożittivi l-aħħar rapport irċevejni fawussu ta' din is-sena. L-aħħar punt problematiku huwa fuq awtorizzazzjoni awtorizzazzjonijiet multipli f'żoni mħarsa dan brabta ma' petizzjoni sitta tal-2008 u wieħed 5 tal-2008 il-petizjonanti għalu li eh, bosta autorizzazzjonijiet ta' attivitajiet ekonomiċi inataw eh, fiksur biksur tal-liġi Ewropea eh, fil-periodu bejn 2007-2009. L-investigazzjoni ta' servizzi tagħna uriet li ħafna mill-proġetti jew ma kienux implementati jew nkella l-autorizzazzjonijiet skadew minħabba li kien hemm introduzzjoni tal-awtoritajiet Bulgari ta' mm, data ta' skadenza ta' ħames snin. Dawn l-investigazzjonijiet dom għaddejjin l-li huma ferm iktar komplessi mill-oħrajn li kopru sitwazzjonijiet speċifiċi f'żoni partikolari u kella li jifokaw fuq numru limitat ta' attivitajiet ekonomiċi. Il-pass li jmiss tal proċedura ħajġi deċiża fil-futur qarib. Grazzi ħafna, issa il-kelma hija miftuħa l-kollegi, grazzi is-Senjura eh, Pitera. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Grazie ħafna, President. Fil-fatt, is-sitwazzjoni hija kif se nsemmi. Fil-Stati membri ġodda tal-Unjoni Ewropea qabel ma kienx hemm dispożizzjonijiet legali fuq dawn l-installazzjonijiet veneċija tar-riħ ma kienx hemm preċiżazzjonijiet fil liċijiet fuq il-ġestjoni tal-art u ma kienx hemm xejn lanqas fuq il-postijiet ta' dawn il-ċentrali elettriċi. U dan u wassal għal ħafna kontroversi fil-post mhux biss elementi mill-ekoloġisti imma wkoll ambjentali elettorali dawn huma kollha affarijiet ukoll ekonomiċi għax ximdaqqiet dawn ir-rieden tar-riħ kienu installati eh, viċin xi post turistiku, xi monument, kien hemm telf imbagħad tal-industrija tat-turismu għax ħadd ma jiet eh, ovvjament jikri kamra qrib installazzjoni bħal din kien hemm ħafna kontroversi, konflitti, ilmenti fuq il-korruzzjoni għax ta' spiss kien hemm pressjoni eh, kbira minn min rrit eh, jibni dawn it-tip ta' installazzjoni biex ikollu l permessi u nixtieq inżid ħaġa qabel ma nagħlaq il-bidla kienet possibbli dan il-proċess kien possibbli grazzi għal dan l-appoġġ kbir għall kostruzzjoni għall bini ta' dawn l-installazzjonijiet branċija tar-riħ ġifir nġeli tiġġedded kien hemm appoġġ pubbliku sostanzjali u l-kumpanniji ma setgħux jiġi kastigati huma libri li dak li jridu l kien hemm ħafna każijiet ta' abbuż u jiena dan nafu jien stess għax nixtieq inħallu din il-petizzjoni miftuħa ma darba ma ċarajniex kollox. mbagħad nipproponi derwaqt illi nres u mistoqsija l-Bulgarija biex inkunu nafu meta dawn il kundizzjonijiet siġ implementati mbagħad wara nagħlqu l-petizzjoni. Grazzi ħafna Margaret. Iva, fil-fatt jiena kont qed nmexxi missjoni lejn il-Bulgarija għal ġbir tal-fatti u parlament kien waħdu biex joħroġ rapport. U hemmhekk rajna żewġ affarijiet li kienu ċari daqs il-kristall. L-imċieba kollha kemm fuq il-żoni protetti ma tantx kienu tajbin għax krem ħafna żoni ma kinux protetti għandna ħafna eżempji. U għalhekk Jina forsi nibqa' mill milli ngħid il-Bulgarija għamlet dak li setat. Forsi ma nitkellmux fuq korruzzjoni, ma kien hemm interessi oħra u mhux il-protezzjoni tant ta' dawn is-siti. Imma diskutejna wkoll waqt li konna hemmhekk fejn jiġu installati dawn l-irtsitset tal-riħ. U konna favur l-installazzjoni tal-irtsitset tal-riħ imħabba l-enerġija li ġeneraw u jistaw jiġu ċaqalqa iktar minn xi tip oħra ta' installazzjoni ta' xi turbine. U għalhekk dan ifisser illi jekk forsi qegħdin f'postijiet ħżina nistgħu nsaqshom jinvestigaw għax l-industrija tal-ġenerazzjoni tar-riħ ma importa xejn dan kien evidenti. U x'imdaqqiet it-tieni post li jkunu waslu jkun tajjeb daslu bil wieħed. U għalhekk jekk ikun hemm xi safar hemmhekk ikunu jistgħu jiċċaqalqu din l-installazzjoni biex ma tkunx fuq il-binarju tal safar Tal Insaqsi jekk hemm diskussjoni kontu inklusi b'xi diskussjoni pubblika. Fuq dan it-tieni post kien hemm proposta serja. Għax mhijiex ħaġa għaqlija il dawn ir-tsitset ta' rriħ ma jkunux popolari. Meta forsi nistgħu nsibu alternattiva li tkun tajba daqs l-ewwel għażla. Ħassejt ukoll anki minn razzett ta' riħ dan-nies kien hemm xi arroganza billi wieħed insista illi jkun hemm biss l-aħjar postijiet mħabba riħ u x'imdaqqiet it-tieni u tiret alternattiva tkun tajba daqs l-ewwel għażla. Grazzi. Mr. Malino. Is-sur Malino. Grazzi minn se noqgħod nidħol fil-fond, sena President, nixtieq nsemmi xi ħaġa tista' tkun utli anke għal diskussjoni ulterjuri fuq petizzjoni ġej mill Bulgarija. Kif tistgħu taraw matul il-gvern il-ħakma komunista totalitarja kienet maħsuba bħala attakk fuq il-ħakma tal-Partit Komunista u għalhekk dan wassal biex dawn il-problemi ambjentali ġu injorati f'pajjiżi f'daw l-aħħar seba' snin tmien snin kien hemm bidla radikali imma kien hemm xhieda oħra bejn it-ħassib ekoloġiku u l-interessi ta' imprendituri għax kien hemm hemm din il-ġdida iva hija waħda naturali imma nuqqas ta' tradizzjoni waslet għal ħafna konflitti U huwa importanti li wieħed issemmi illi kważi terz sa territorju tal-Bulgarija huwa fil-futur se jkun xi ħaġa simili bħal patrimonju komuni, teżor komuni l-Unjoni Ewropea. U jiena perswas illi ċittadini Bulgari huma determinati biex jiddefendu it-teżor tagħhom anki jekk huwa importanti r-rappreżentanza politika tal grupp tal-ħodor jew l-ambientalisti huma dajfa ħafna fil-Bulgarija mhumiex rappreżentanti fil-Parlament u lanqas fil-Parlament Ewropew. U għalhekk din il-petizzjoni hemm bżonn tibqa' miftuħa u tallimt mill-esperjenza tiegħi stess waqt il-petizzjoni tkun miftuħa u nsemmu ismijiet ta' siti differenti bulgari dawn l-ismijiet kollha insemmuhom hawnhekk u għalhekk ikun hemm eko fil-Bulgarija, kon hemm pressjoni fuq il-persuni li għandhom l-intenzjonijiet tagħhom stess u probabbilment jastienu u ma jkunx hemm dak illi wis nibżaw għalhekk dawn il-petizzjoni hemm bżonn jibqa' miftuħin u żgur se jkun hemm iktar petizzjonijiet bħal dawn anke fil-futur. Grazzi. Yes, Margaret. Just one little sentence because I absolutely agree with your description also what I saw And uh, I will say I met in Bulgaria a very vivid and competent... Din it-tina idea ta' sew għawija tal-soċjetà ċivili. Għaw ħafna persuni li ġew prezentati eh, provi bazita eh, eh, provi ċari fuq ma qed il-rida politika hija dajfa ħafna l-arfin mhux qed jilħaq il-Parlament u l-gvernijiet. Ġifiri nixtieq nżid hawnhekk illi jekk aħna nistgħu nżommuha miftuħa mbagħad naraw kif nistgħu nistendu l-mistoqsijiet l ukoll il-Kommissjoni jkun aħjar għaliex is-soċjetà ċivili tal-Bulgarija jeħtieġu l-appoġġ tagħna f'dan rigward u anke natura tal-Bulgarija għandhom bżonn l-appoġġ tagħna sa fejn nistgħu. Ġifieri naħseb nixtieq nisma' jekk eh, dawn eh, għamlux eh, placement sekundarju hawnhekk ħata tal-petizzjonant. Iżda l-ewwel dan irridu nħuma miftuħa bħala petizzjoni biex ikonna eh, investigazzjoni aħjar iktar fil-fond iġri eżattament. Iva, interessanti li nisma s-sur Malinov jgħid li anki l-ħodor u xemmek kim tamel l-aħjar tiegħek bħala membru tal-IPP biex tħares l-ambjent, ġibi xaġa eċċellenti. Kooperazzjoni tajba bafem Nixtieq nagħlaq fuq dal-punt. Dawn huma petizzjonijiet differenti jenna nappoġġa biss dak kien intqal mill Margaret u Sur Marino iżda ukoll irridu nqisu dak li qed tgħidu qalet il-Kummissjoni li hemm ċertu punti fejn aħna għandna bżonn u l-petizzjoni u nkomplu naħdmu. Dawk li għandhom ikunu miftuħin fil-fatt huma seba' wieħed tlieta tlieta sitta u wieħed ħamsa wieħed 8 fejn il-problemi għadhom tassew predominanti. Allura ħna rridu nżommu miftuħin iżdan nifhem illi nistgħu nagħlqu wieħed 640 u wieħed fejn għandna progress, rajna progress li sar fil-pajjiż. U nixtiequ li ġeneralment niktibu itra wiesa, kontenut wiesa billi jisem id-diskussjonijiet li kena. U batu għal il-Gvern Bulgaru. U wkoll nisu fuq dak li għal is-Sur Malino fil-li aħna imħazbin fuq il-żviluppi ġenerali f'dan il-qasam. U li aħna qegħdin insejgu tet petizzjonijiet fejn il-problemi għadhom tassew marbutin mill-qrib. U nixtieq nisma' x'għandkom xi tgħidu fuq dan. Nistgħu nagħmlu hekk? Prosit. Ma nagħmlu hekk U nandu issa għal punt li mis Għandek raġun, skużawni, tanti naġel illi illi qed nipprova naġel iż-żejjed hawnhekk. nerġaw l lura nagħti l-kelma l-petizzjonanti kieġobkom żommu fil-qosu kien jista' jkun. Iva, grazzi tas-sew, grazzi tal-appoġġ tagħkom. Ħaġa waħda li xtieq nisħaq huwa l-fatt li importanti li l-deċiżjoni ta' qorta ġustizzja tiġi rispettata u li kulħadd jagħmel xi ħaġa dwarha li xinkella leġiżlazzjoni kollha tisfa fix-xejn, jrid ikun hemm meta jkun hemm trasgressjoni ta' din il-liġi l-affarijiet jiġu solvuti u trattati. Grazzi tas-sew. Grazzi tal-enerġija kollha u anki li żmien li inti investejt għaliex eh, mhux dejjem faċli li inti tagħmel dawn li tagħmel analiżi fil fanta dawn il-kwistjonijiet. Ġifieri grazzi tassew minn qalbi, grazzi Margaret ukoll. Issa ngħaddu għal punt li jmiss fuq il-petizzjonijiet taħt punt 21. Għandna petizzjonanti hawnhekk ħatina taw ċansa li titkellmu fil-qosor tliet minuti ras ngħidu aħna Nadal Pilar Martinez, Jose Pablo Vinces Tutores u Angela Garpatalo. Tlet minuti irras fidejkom. f'dejkom. Mikrofonu jekk jogħġbok. Mikrofonu jekk Iva, Iva tajab, ġaħdem issa. Lodwa tajba, grazzi ħafna għanna nishtiqu nibdow e, u niġbru tlieta f'diskors wieħed jekk tippermettilna u għandna dokumenti magħna illi ovvjament huma prova għal petizzjoni tagħna. Nixtiequ ngħidu l-ewwel net illi dan huwa suġġett serju ħafna bħal daw kollha jiġu trattati hawnhekk fil-Komitat Peti Malina huwa importanti ħafna illi konna dan l-aċċess u il-Kummissjoni tismana Għax meta meta bdejna nitkellmu fuq il-menti tagħna ġudizzjarji fuq is-suġġett ta' responsabilità tagħna, ċvej l-spazji naturali, il-red natura u il-muntanji ċentrali tal-Asturias ma tistax tkun illi najdu biss illi l-Unjoni Ewropea tesiċi da kollu imma sfortunatament qegħdin naraw iċ-ċittadini wkoll ma tantx huma qishom favur Unjoni Ewropea minħabba l-fatt li ma tagħmel xejn dan ir-rigward u għalhekk aħna nemnu pero u aħna perswasi illi fl-Unjoni Ewropea id-direttiva jeżiġu illi għal darba darbtejn inkunu nistgħu nidru d-dim l-qrati biex nirreventikataw id-drittijiet tagħna u l-qrati tuna raġun. fil-la Asturias din il-proposta ta' liġi mill-1997 u kienu ammessi wara 12 sena fl-2004 mill-Unjoni Ewropea id-direttiva tal-Habitat artiklu 4 obbliga wkoll sitt snin bħala terminu u biex dawn is-siti ikunu ta' protezzjoni partikolari u għall-ewwel derba l-Asturjas permezz ta' żewġ dekreti fl-2014 u 2015 illi tribunali għattini derba ħarġu b'dawn l-atti din il-proposta ta' eh, liġi imma wara 20 sena ġew dikjarati siti ta' konservazzjoni partikolari nafu li kien hemm skul kontra Spanja minħabba il-non konformità ta' dan in netwerk ta' Natura 2000 u Għal daqstant, eh, komissjoni saqsiet eh, l-gvern biex tagħmel din l-konformità minħabba nuqqas ta' dawn il-żoni bħala postijiet ta' konservazzjoni u kien hemm ħafna postijiet qalu ta' territorju fi Spanja, ġifiri 27, 27 post eh, ta' territorju li huwa biss medju fl-Europea ta' 18 fil-mija, ġifiri territorju estiż ħafna imma kien hemm ukoll rikorsi u forsi ċedini ma nafux biżejjed imma l-ewwel qatar meta naraw il-dekret li għandna hawnhekk magħna fejn hemm mijiet ta' paċni aħna qegħdin naraw illi m'hemmx definizzjoni minima bħala referenza tista' tigarantixxi b'ċerta sigurtà legali din il-dan is-sanctioning u għalhekk laqas pjanijiet ta' ġestjoni ta' prevenzjoni u laqas disinjazzjoni ta' persuni speċifiċi li jkunu speċjalizzati u għalhekk il-konformità għal dan il-proċediment mhuwiex f'dawn il-kawżi li ġibna Mana, ġifiri. U U laqqas tintalab din l-esiċenza li f'seba xhur suppost jkun hemm naħa tal-amministrazzjoni la derba jkun hemm il-proposta ta' dan is-sanctioning. U għalhekk Meta il-dekret ovvjament jirrekonoxxi fuq l l-vera ġurnali li hemm bżonn ikun hemm stqarrijiet fuq qabel l-2010 għal dawk li huma l-żoni protetti speċjali u għalhekk aħna mmorna qudiem rati u insistejna illi qed tagħmilna raġun u annullaw għal darbtejn dan id-dekret. U n-nonkonformità tal ta' dawn ir-regoli hija garanzija ta' drittijiet ta' ċittadini u għalhekk ma nistgħux nippermettu jew eh, ma nagħmlu xejn. U għalhekk meta naraw dan inqas ta' konformità iktar minn hekk li qorti tagħna raġun wara eh, t-tieni derba wkoll. Ġifieri anki fuq dan id-dekret ġifieri ta' tant paċni u studji xjentifiċi u għalhekk ma nistgħux ma nkunux attivi għax nafu li ma nistawx ma nċiddux għadin il-konformita u l nitolbu li l-Kommissjoni biex tanalizza dawn il-kawsi li t-tisfija li jem bżon u nishtiqnajtu kol illi jem bżon ta' revizjoni kompleta ta' din il-lista ta' dawn l-axar 10 snin u 12 sena wara tiġi approvata mill-Kommissjoni u dawn ikunu siti kollha dikjarati eh, ta' konservazzjoni partikolari mingħajr pjanijiet ta' ġestjoni. Għaliex qed nitolbu din ir-reviżjoni għax hija ħaġa sempliċi ħafna. Rana dawn il-kawsijiet ta' 20 sena dawn il-proposti ta' liġijiet ma nafux qed jiġri, ma nafux jekk hemm rapporti illi forsi jistgħu jappoġġawna u għalhekk mill-banda l-oħra f'din il-żona ta' Spanja fl-Asturas 90% tat territorju huwa protett. U permezz il-netwerk ta' Natura 2000 u eh, minn mezzi oħra ta' konservazzjoni. U għalhekk l-eċezzjoni saret regola u għalhekk huwa importanti li min-naħa tal-Kummissjoni din il pervazzjoni li teżisti li hija ġeneralizzata u mnar diskriminazzjoni fuq il-żona kollha ambjentali fejn stat membri oħra japplikaw mod iktar selettiva u eċċezzjonali. Din ir-reviżjoni wkoll naħsbu hemm bżonn tiġi konsidrata il l-ewwel spiża tal-konservazzjoni hemm bżonn ikun jagħtu kumpens għal dawk illi jagħtu l-patrimonju tagħhom għal ħarsien tal-interess komuni dak ambjentali hemm ħafna restrizzjonijiet illi jeżistu li jiġu imposti u għal dak li huwa l-kumpens ekonomiku ma, jeżistix ma jesistix kumpens għal sidin privati proprietarji privat huma l-95% tan-nies li ġew milquta fuq dan it-territorju m'hemmx kumpens u għalhekk għalhekk dawn rati annullaw id-dekret għal darba darbtejn u f'dan il-kuntest aħna qegħdin ngħidu dawn huma ksur fondamentali tad-drittijiet li ġew rikonoxxuti fil-ftehmiet u trattati tal-Unjoni Ewropea u nfakru r-risoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' 26 ta' Marzu tal-2009 fejn Spanja fuq l-organizzazzjoni eċessiva fi Spanja fejn qegħdin ngħidu illi id-dritt il-proprjetà huwa dritt fondamentali li jiġi rikonoxxut mit-trattati u mill-ftehmiet u l-ksur huwa ksur tal-trattati u ftehmiet Ewropej kif ukoll il-ksur tal-ugwaljanza għax dawn il żoni ta' proprjetà privata fejn wieħed ma jistax eh, jidħol. U għalek b'nar tip ta' kumpens ġifiri dawn ġew meħudin u għal daqstant aħna nitolbu illi din l-imġiba din l-attitudni li waħda ta' abbuż li qed timbatu tant minħabba il-gvern ta' reġjonali tal asturias u l-ksu ta' dittijiet tagħna nitolbu lill unjoni Ewropea titlob spiegazzjoni u tirrivedi dan il-proċediment u teżiġi l-iktar u iktar il-konformità u r-rispett ta' dettijiet fondamentali bħala ċittadini Ewropej aħna edin nevokaw u dim dan il-komitat. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazie tassew. Nadu għal-Kommissjoni, Sur Sipriani. Grazzi. bosta kwistjonijiet li tqajmu mill-petizzjonanti hawnhekk. Waħda minnhom hija l-għażla tal-natura tas-siti ta' Natura 2000 hawnhekk id-direttivi ma jispeċifikawx il-territorju li jiddu jidaħlu stati membri, ġifiri memx massimo jew minimu. U ma jiddu stati membri jiddu jazlu dawn is-siti għabbazi ta' kriterja xjentifika ġifiri dan se jiserraħ fuq il-prezenza ta' dawk il-habitats u speċi li kuma koperti mid-direttivi. U għana nafu li l biodiversita għatma tiġi għasma mod indaqs l-Europa. Skont id-dejta tagħna fl-Asturjas, 27% tat territorju tal-wiċċ ta' territorju huwa kopert minn natura, mas-siti ta' natura 2000 taħt id-direttiva tal- eh, tal u l-ambjenti tagħhom. M'hemm xejn li juri li din ħatra ma saritx għabbażi, din l-għażla ma saritx għabbażi ta' kriterja xjentifika, issa dwar il-protezzjoni ta' dawn is-siti. L-istati membri għandhom l-obbligu illi jistabilixxu il-miżuri kollha li huma meħtieġa eh, biex nevitaw il-abitati li jirdu u li speċi li jiġu imħarbta minħabba il-siti li jintazlu. U dan jista' jimplika il-restrizzjonijiet jew limitazzjonijiet fuq ċertu attivitajiet. L-għażla ta' dawn il-miżuri issa huwa fidejn l-awtoritajiet rilevanti fl-Istati membri. Issa għandek il-ġestjoni tas-siti illi qed imur lil mill-sempliċiment ħarsin. Ħarsin huwa li nevitaw ikonna eh, nevitaw il-pat negattiv. Għaliex imur lilna għaliex dan jista' jinvolvi titjib ta' status ta' konservazzjoni. U hawnhekk id-direttiva tgħid li l-istati membri għandhom jistabilixxu il-konservazzjoni neċessarji bħala miżuri biex jiksbu jinkisbu il-għan ta' konservazzjoni li saru f'kull sit. Dawn il-miżuri għandhom eh, natura differenti. Jekk jista' jkun hemm pjanijiet ta' ġestjoni, jista' jkun statwatorji, amministrattivi jew miżuri kontrattwali. Għal oħra l-għażla fidejn l-istati membri id-daqwa illi ġara darba dawn jirriflettu estiġijiet ekoloġiċi tal-qabit tal-ambjenti u l-speċi mela huma permessi ta' ħlanijiet ambjentali. Fl-Asturjas aħna konna nafu illi dawn il-miżuri ta' konservazzjoni kienu ġew stabiliti. Iżda settembru eh, kien hemm qorti fi Spanja li kanċellat il-digrit fuq il-ħatra u il-miżuri ta' konservazzjoni ta' żewġ siti ta' Natura 2000. Din hija informazzjoni ġdida għalina u dinja xaħġa xi ħaġa li aħna ser nqisu meta nevalwaw il-tweġibiet ta' Spanja fuq il-proċedura ta' ksur tal-2015-2003. Dan hija proċedura li qed tifoka fuq in-nuqqas ta' għazla ta' dawn il-żoni speċjali ta' konservazzjoni u nuqqas ta' adozzjoni ta' dawn il-miżuri. Aspett ieħor huwa l-finanzjament fil-fatt, il-fondi, appoċ għal-fondi għal ġestjoni f'dawn is-siti għammażula ta' posta hawnhekk qed nifhmu illi dawn qegħdin jgħidu illi il-Fond tal-Iżvilupp Rurali m'għandhomx jintużaw għal finanzjament ta' natura għalfejn imma nixtieq nfakru illi illi ir-regoli fuq iżvilupp rurali espliċitament jinkludi priorità tal-livell tal-Unjoni fuq ir-restawr u l-preservazzjoni u l-insaħħu ekosistemi illi jinkludi mod espliċitu focus area fuq il-biodiversità fin-natura għalfejn. Dan huwa artiklu 5 tar-regolament ta' żvilupp rurali. Mbagħad hemm artikli oħrajn, miżuri speċifiċi għal natura l-fejn hekk imsejħin Minn 2000 Payments. Jiġifieri, permezz tal-użu ta' dan il-fond biex nippoġġjaw il-ġestjoni u konservazzjoni fil-siti tal-Natura 2000 huwa hija għażla tal-istati membri li huwa konformi bisħieħ mal-iżvilupp rurali u dik ta' natura u dik ta' nazzjonali. U e, għadak li huwa aċċess għall-informazzjoni. Id-direttiva 2003/4 EC jiffissa l-obbligi tal-Istati membri li jagħtu aċċess eh, dwar informazzjoni ambjentali fuq talba. U tini ħaġa illi illi qasmu informazzjoni mod progressiv u jemmu disponibbli anki f'mod elettroniku. Fid-daw ta' valvazzjoni ta' dokumenti kollha li ġew sottomessi l-inna, ma stajniex nidentifikaw ksur ta' din il leġizazzjoni ambjentali. Allora ma nistgħux nikkonkludu illi sar fil-fatt li kien hemm ksu ħata tal-awtoritajiet Spanjoli fuq dan il-punt. Grazzi. Grazzi. Mela, kollegi, kif tridu titkellmu tistgħu tagħmlu interventi, Sinjura Falina. Grazie. Ħafna Cecilia, l-reġun tal-Asturios bħalma Eh, rajna huwa privileġġat mħabba il-rezza l-sħobija eh, tal-pajzaġġ kif qalet il- petizjonantu petizzjonantu kif irrikonoxxit mill-Komissjoni Ewropea tant mill-territorju bżonn jiġi mħares u għalhekk dan jitlob regolamentazzjoni fuq dawn is-siti li huma speċjali dak li huwa l-ambjent dan huwa mezz kif nistgħu nħarsu dawn is-siti ta' biodiversità. Imma il-liġi u l-istrumenti illi jizviluppaw ruħom mill-liġi bħal dawk ta' ġestjoni integrata suppost li garantixxu minn banda waħda il-kumpens ekonomiku għal dawk in-nies li ġu mill-quta li ma jistgħux ikomplu bl-attivitajiet tagħhom u mill-banda l-oħra bżonn ikun hemm pjan ta' ġestjoni tal-attività. Ma nistgħux inħarsu jekk ma jkollniex pjanijiet ta' ġestjoni u għalhekk mhux regolamentazzjoni biss biex wieħed jirċevi fondi Ewropej ikun hemm pjan ambjentali sostenibbli fejn wieħed jistudja l-kompatibilità mal-attivitajiet u mal-użanzi tradizzjonali. U għalhekk din is-sitwazzjoni hija serja għax il-Kummissjoni Ewropea fit tweġiba li għadni kemm semmejt fl-2015-2016 ma sabiċ irregolaritajiet fil-pjanijiet ta' ġestjoni imma kien hemm żewġ sentenzi mill-Qorti Suprema eh, tal-Astura stat raġun illi l-petizzjonanti u kienem għan l-annullament eh, tal-dekreti u għalek dolx raġunijiet prinċipali memx ġifiri ġestjon eh, eh, memx memx rapport fuq dan f'dan ġestjoni ta' attività u matlek ma kienx hemm kumpens laħqas u f'ħafna każijiet nixtieq ngħid illi parroċċi pereżempju sħaħ li għandhom dawn l-attivitajiet u għalhekk għandna bżonn nikkonsidraw dan il-punt u għalhekk aħna nappoġġaw din il-petizzjoni għas serja ħafna għalina anki jekk il-proprjetarji mhumiex qed jirċevu kumpens ekonomiku eh, huma qed jużaw iġifieri l-fondi tagħhom hemmx indemnizzazzjoni u għalhekk għandna bżonn ta' rapport jispeċini ħafna anki jekk din hija reġun dan huwa reġun tiegħi qegħdin nitkellmu fuq fondi pubbliċi u għalek jina edha għaw biex nżommu miftuħin dawn il-petizzjoniet u mbatu itra l-gvern reġjonali tal asturis biex niċevu iktar informazzjoni u itra u koll il-Ministeru ta' l-Ambjent biex jitratta din il-kwistjoni u biex hekk il-Kummissjoni Ewropea biex tkun tista' tiftaħ proċediment ta' ksur kontra Spanja, kontra l asturias Thank you very much, Rosa. The floor is yours. Grazie ħafna, Rosa, nadilek il-kelma. Iva, grazie ħafna l-petizzjonanti u wkoll il-Komissjoni Europea tal-Informazzjoni li tatna. Dak li l-iktar jattira l-attenzjoni ta' din il-petizzjoni huwa l-fatt illi ilna ngħidu li jkun hemm rikonoxximent minn aħtar il-Kummissjoni Ewropea dik li għal konformità tal-leġġijiet Ewropej u għal darba dartejn il-Komissjoni tajt le ma fil-ċembru tal-2015 kif ukoll fil-2016 li ma kienx hemm eh, nuqqas ta' konformità fil-ġestjoni tal-ispazji tal-Natura 2000 fl-Asturjas. Imma il-rati eh, tal-Asturjas, speċjalment Orti Suprema tal-Asturjas, eh, fil-lista tal dekreti eh, u impona fuq il-gvern fejn qegħdin naraw illi ma kienx qed jimxi sow u għalhekk hemm bżonn illi jekk ma narawx l-affarijiet qabel il-rati Spanjoli eh, hemm bżonn illi wkoll fuq livell Ewropew ikun hemm dan ir-rikonoxximent u lek l-opinjoni tiegħi hija illi eh, hemm affarijiet li ma strambi hawnhekk għax ovvjament niddiskutu fuq la u l kollega l-iktar u iktar meta jkun hemm il-petizzjoni hemm bżonn li jkun hemm dan il-kumpens u din il kumpens tkun waħda ċara u taqbad ftit mal-pjanijiet ta' ġestjoni. U naqbel għax il-petizzjonanti ġabu informazzjoni ġdida, tkellmu fuq iktar sentenzi li kien hemm dan intervall ta' żmien U għalhekk naħseb il-Kummissjoni Ewropea tista' tanalizza ftit iktar tina iktar informazzjoni fuq dawn l-affarijiet l-aħħar reċenti żviluppi minaħa tal-Gvern tal-Asturjas. Grazzi. No more. Ma dir ma ħadd iktar jixtieq jitkellem. Ma peress li l-Kummissjoni qalu u sewwa qalu Meta jkunu evalwaw dak li jkun sar mill-awtoritajiet fl-Asturju, l-Asturja ma se jkun hemm ksur ta' din il-leġiżlazzjoni brabta mal-kwistjonijiet li tqajmu mill petizzjonijiet. Però kif intqal, anke mill-kollegi minn Spanja, dinja fidejn il gvernijiet fi Spanja biex jagħtu kompensi l lin-nies. Demi, da mhuwiex ġmir mill-Kummissjoni u laqas mill kumitat tal-petizzjonijiet imma dwar awtoritajiet Spanjoli biex naraw illi nuqqas ta' kumpens għal limitazzjonijiet illi ġew imposti fil fatt huma maħarsa il-Fond Ewropew l-iżvilupp rurali jinkludi fil-fatt ħlas ta' kumpens u għajnuna u il-fond Fil-fatt, f'artiklu 30 tal-regolament jipprovdi għal possibilità tan natura 2000 taħlasi tal-natura 2000 biex nikkompensaw il-beneficjarji għall ispejjeż addizzjonali u il-spejjeż li wieħed kellhom iħallsu minħabba dawn l-iżvantaġġi li hawn fl-oqsma konċernati, jiġifieri dak li aħna nagħmlu huwa li fil-fatt ngħidu li huwa minnu illi da huwa importanti li huma ikunu konformi u li persuni li għandhom jiġu eh, borsati jridu kolom il-flus eh, li fil-fat l lilhom. Aħna rridu li konna għat-tweġib, dħużumu miftuħ da kemm ikonna tweġiba mill-awtoritajiet minn Spanja fuq hekk. Tajjeb, nkomplu? Nixtieq li l-erġan u l-ċans il-petizzjonanti biex jgħalqu id-diskussjoni fil-qosor ħafna jekk tixtiequ. mikrofonu jekk joġbok. Iva, żewġ kwistjonijiet liktar. Ma nistawx nipprovaw li ma dejizistux, għax dinja naħra ħaġa diabolika memx mezzi ġifiri tekniċi u tekniċi għana daw il-miet kolla ta' paċni ta' dekret ma nistawx nġibu iktar provi minnek. Issa fuq il-fondi tal-izvilup rurali ma rċevejna xejn il-qorti tajt illi mill-lat ekonomiku, mill-lat finanzjarju jistaw jiproponu, jistaw jikonsidraw fil-futur. Imma l-fond tal-izvilup li maċi sfruttat u għalek hemm fond tal-izvilup mill 2020 forsi jasal l-Asturias. Kollox qiegħed dawn id-dokumenti, kollox huwa allegat mal-petizzjoni u lekin saqsajna l-Komissjoni Ewropea biex eh, tfittex fejn huma dawn il-flus għax dawn il-papetari ma jċebawx laqqas euro u għal daqstant żgur hemm ksur ta' drittijiet tagħhom u ta' libertajiet ta' ċaqliq tagħhom li ġie rikonoxxut bħala eh, trittijiet fondamentali u drittu kollha l-proprjetà ma tistawx, ma tistawx iċċaħdu l-propietari mill-kumpens għall-art stess tagħhom. Dan li qed jiġri fil-provinċja tal austura su għalhekk aħna nitolbu li jkun hemm l intervento tal-Kummissjoni Ewropea biex tħares id-drittijiet fondamentali tagħna u jkun hemm konformità mar-regoli, regoli jiġu rispettati mid-direttivi u l-liġi Ewropea. Grazzi. I thank you very much also. Uh, This is now an obligation. Grazie ħafna. Iva fil-fat qed naraw li hemm obbligu eh, f'pajjiżkom fir-reġjun tagħkom ukoll li eh, meta l-fondi jingħataw eh, qed jitqasmu wkoll skont il-liġi u skont id-direttivi. Mhux ma tistax tintervjeni fuq dan, però dak kien nistgħu nagħmlu aħna għandhom ta' dan il-kumitat u li nibagħtu qitra u ngħidu Unġitu l-attenzjoni dwar il-fat li l-obligi jibqaw taħdaw kil autoritajiet Xnejtek t tinfittxu li konna tweġiba l-aktar fis possibbli għal. Għallana, u sakjem ma t tweġiba aħna ħanħallu din il-kwestjoni miftuħa. grazza ħafna tal-li vjaġġajtu sawnek, nixtuqulkom il-vjaġġ sajab l-ura f'pajskom fil-reġjun sabiħ. Ta'kom. Issa għanna ta' femmit konġunti fuq iż-żewġ opinjoni ta' Marrakesh, l-ewwel rapporter hija Rosa u l-oħra hija Magret. Jekk għaxar minuti fil-qasir. Rosa, l-ewwel inti. Grazie, sì, muy breve. Grazie ħafna fil-qasir. Aħna fil-2013 kena l firmar ta' Tratat ta' Marrakesh, pero eh, minn dak iż-żmien da ma daħarx fis-seħħ u eh, kolli kwistjoni tal-copyright għal dawk in-nies li huma eh, neqsin mid-daw li jew nkella li għandhom viżjoni batuta. Jew nkella ma jistgħux jaqraw il-print fil-fatt kien hemm eventualment eh, l-armonizzazzjoni ta' ċertu aspetti tal-copyright, ta' drittijiet tal-awtur, kif ukoll drittijiet oħra marbuta ma' soċjetà tal-informazzjoni. Il-Kumitat Ġure qed jaħdem fuq dan. Anki nafu li t-test li ħreġ bih mill-komitat, mill-istess komitat huwa kompletament konformi ma' dak li ġu maqbul u firmat f'Marrakesh, ġifieri il-proposta tiegħi hawnhekk hija din ġejja għanna nżommu l-proposta mresqa mill-Kommissjoni li għatassew simili għat-trattat ta' Marrakesh u dak li għati prova jelħaq għal gruppa kolla msemmija, għal gruppa kolla ta' vizibilita. Naħseb li manniex eh, niperikolaw il-ħarsin frut minn dan it-trattat, per eżempju, eh, disponibilità kummerċjali, eccetera, eccetera. Ma jiena nixtieq ngħid nħaġġer kollegi biex jirsidu kull tip ta' proposta li tfit illi fetwa premessa 11 li jieġ dan ibidder il sens eh, ġenerali ta' dokument. L-idea ta' remunerazzjoni nasab illi trid trid tibiddelek kif għandna fil-proposta ta' kommissjoni fuq eh, disponibilità kummerċjali l-idea tiegħi hija li nżommu eh, il-proposta tal-Kummissjoni għal gruppi eh, ta' disabilità msemmija hawnhekk jkun hemm smieħ iktar tard illum istess kien hemm ukoll smieħ ieħor il-bieraħ u naħseb li it-talba tiġi approvata b'mod unanimu grazzi ħafna ma' grit issa fil-fatt nishtiq ngħid tgħid is-sinjura u kien eh, nżid fil fat eh, numru ta' punti regolament huwa tajjeb eh, għalla li għax joffri perspettiva wiesa rridu ngħidu li fejn hemm il-problemi Pero l-istati membri ħadu użaw iż-żmien biex implementaw. suppost. Naħseb eh, rridu eh, naraw xikunu l-vantagġi għal dawk in-nies eh, niqsin mid-dawl li nkella l-viżjoni tagħhom batuta. Ir-ratifika mill-Istati Membri tagħna trid isir kemm jista' jkun malajr. Nasa per nistgħu nagħmlu xi ħaġa hawnhekk eh, u għawnek fil fat fejn eh, nistgħu nagħmlu iktar. Għalejn importanti li nappoġġaw il-Kummissjoni f'dan ir-rigward. Ir-regolament eh, għandu jiġi adottat kemm jista' jkun malajr. pero nemmnu l-ħjar ħagġa għal dawk il nies li għandhom daw li għandhom viżjoni taħħom batuta hija li kemm jista' jkun adottaw test kemm jista' jkun malajr test deċiż kemm jista' jkun kemm jista' jkun malajr jiġifieri biex ngħidlek konna proċedura maġla fast track. Ena mela, maġba għanna u żmien. Pala rapporter fuq dan il-punt. Nittama il-kollegi appoġġawni. Tlet proposte konkret fuq terminoloġija. Unek niproponu li l-kunċett ta' dak li huwa disponibbli eh, għan nies eh, nies mid-dawla dawk li għandhom eh, il-bżonni tagħhom batuta irridu naqblu il-koll dwar dan il-ħarsin ta' dejta wkoll għandu jkun parti mir-regolament. Dan huwa marbut eh, ma' direttiva tal-2002-58 eh, ġifiri fuq eh, il ħarsijani tad-dejta. L-iktar punt importanti ma' dan kollu huwa li jkollna soluzzjoni għal-konflitti sistema li tkun mibnija b'din b'dan il-pjan li għanna meta jkollok entità irrid indirizza problemi li jistgħu jinqalaw. Irridu niżguraw li dan ikun jista' jiġi implementat kif suppost. fil-kas ta' kull stat membru fil fatt Naħseb li dan u l-iktar punt importanti hawnhekk. Però b'mod ġenerali rridu ngħidu wkoll illi nikwotaw konvenzjoni ta' Nazzjonijiet Uniti għal persuni b'disabilità jven ix-xejnejt li aħna konna minn ta' qoddim u ġelidna favur trattat ta' Marrakesh ġifieri fl-aħħar mill-aħħar aħna m'għandniex punti divergenti politiċi, però punta konverġenza u iktar kemm nimxu l-qoddim malajr fuq dan il-punt iktar aħjar mela. Id-data ta' skadenza l-emendi nixtieq nfakkar li hija 13 ta' Deċembru fit-tlieta l-vot fedan dan il-komitat isir fl-24 ta' jannar un bat fil-31 ta' jannar kuna mir votazzjoni f'ġuri biex biex nejdilkom naqra kif niproċedu. Eh, nixtieq eh, kieku għadder kermu kelma peress eh, illu ma tanġan pozizjoni diverġenti forsi nistgħu naddu mal-ewwel il-kelma il kelma l sur Marco Aurelo mill-Kommissjoni mill-ewwel. Grazzi ħafna, Sinjora President, onorevoli membri, naħseb li hawnhekk nistgħu eh, naġlu fl ispirtu tal laqgħa kif ukoll eh, mill nista' nifhem eh, il-fatt li aħna hawnhekk għandna spirtu ta' konverġenza fuq dawn proposta leġislativi. Naħseb li memx għalfejn fakkarkom eh, dwar l-istorja u l-kontenut ta' din il-proposta naf li dan il-kumitat kien partikolarment attiv fil-zamma tal-pressjoni pressjoni jolja fuq l-istati membri eh, biex eh, daħlu fis seħi trattat ta' Marrakesh u nixtieq ngħid bi pjaċir il-Kummissjoni hija kuntenta li tara l-Parlament laqa mela, u koll il-proposta tagħna kif ukoll l approċ li ridna nieħdu eh, li dan huwa għat leġislattiv importanti u sostanzjali u bil-fatt ma xtaqniex li għal dan il-għan kondizjoniet speċifiċi eh, apparti minn dawk li huma obbligatorji eh, skont it-trattat ta' Marrakesh, ġifieri aħna nistgħu ngħidu nilqgħu il-mod kif il-Parlament eh, aġixxa kif proċeda tafu li anke l-bieraħ kien hemm l-ewwel prezentazzjoni tal-abbozz ta' rapport fil-Kumitat Jura u mill-li fimna wkoll kellem u ukoll il-Kunsill li għet imexxi bix-xogħol tiegħu fuq dan id-dossier. Jekk inżommu mal-prioritajiet u l-anijiet li konna approċ eh, simplifikat eh, naħseb li konna nistaw nkena l dan id-dossier taħt il-presidenza Maltija fl-ewwel nofs sena d-dieħla. Il-Kummissjoni ċertament dawnek biex tafaċilita dal proċess u naqsmu eh, lan illi kem jista' ikun effettivi eh, u naġixxu malajr. Ta' jepwis, eh, innofsija nofsija fil-faddinija l axar laqa ta' din is-sena. Ġifieri laqa li misħasir ħassir nar 23 ta' nar mela. Ija xaħġa stramba li nixtieq ilkom il militet tajjeb minnissa li xħan kunet narakom fil-korrituri, pero nixie awkuralkom eh, militħin u nittama l sena diħla tkun wahda ħjar din. Grazzi, ġunata tajba.